L-ewwel punt tal-aġenda dal odu hija dibattitu konġunt importanti ħafna fuq tliet rapporti tal-Kummissjoni fuq il-suq internu protezzjoni tal-konsumatur. L-ewwel għandna eh, rapport eh, Rosa Grafin Fontun und Hochstein f'waħda eh, tabella ta' valutazzjoni tas su internu bat il-ħarsin tal-konsumatur mir rapport Anna Head u fl-aħħar ir-rapport Solvit ta' Christian Silvio Buzoi. L-ewwel net ngħaddi għar-rapporters għandhom erba minuti għal a dispożizzjon biex jagħmlu ir-preżentazzjoni eh, tar-rapport tagħhom. Il-rapporters jafu li mbagħad se jkollhom żewġ minuti oħra fl-aħħar ta' dibattitu biex jirrispondu għal dak li jkun intqal. U jekk jużaw tliet minuti biss għal prezentazzjoni mbagħad ikollhom tlieta minuti fl-aħħar. Sitt minuti b'kollox, insomma. <clears throat> Dan huwa skont ir-regolament għal żewġ interventi fil-bidu fl-aħħar. Mela nibdew bil tun und Hohenstein u jibda il-rapport tijaw, jiprezenta rapport taħħa. Grazie, President, Komissarju, Signori. Jena kontent, kontenta ħafna li nista nipprezenta it-19 li scoreboard tal su interni li ġi prezentat fl-ulju tas sena l ohra Dan il dokumenti indika li stati membri qed jimxu il-qudiem qegħdin dejjem jitjibu biex jimplementaw il-miri tas-suq intern. Il-mira ġiet adottata mill-kapijiet ta' gvern u tal-istati biex jizguraw li l-implementazzjoni ma tkunx iktar mill-1%. Però il-numru ta' direttivi li ma ġewx implementati għall-inqas fi stat membru wieħed huwa li ħafna. Aħna qed nitkellmu hawnhekk fuq mm, iktar minn mit direttiva fuq is-suq intern. Barra minn hekk 22 direttiva illi ma ġewx implementati fi żmien il-perjodu ta' sentej wara il-data ta' skadenza ta' trasposizjoni. l istati membri di għamlu iktar biex jizguraw li suq intern u fonti u għajn ta' beneficju għal ċittadini tal istati membri għom. Illum kif qed nippreżenta dan ir-rapport jiena deġa' jgħat fil-pozizjoni fil-żmien, ġifiri tal-scoreboard li miss, li jindika li situazzjoni e, tiebet il-deficit ta' trasposizjoni u nizel sa' punt seba fil-mija illi e, huwa sissa l-aħjar riżultat li għatkelna. Huwa viżibbli ċar e, illi l-isforzi tal-Kummissjoni Ewropea waslet għal mobilizzazzjoni iktar qawwija tal-Istati membri u nistaw nifirħu l-Komissjoni Ewropea fuq mħabba fuq għall-isforz tagħhom koerenti. Aħna għandna iktar aħbar tajba l-indiċi ta' frammentazzjoni ta' suq niżel minn 6 għal 5% sadattant 74 e, direttivi mhumiex implementati għall-inqas fi stat wieħed e, stat membru wieħed tal-Unjoni Ewropea. <clears throat> U dana iwassal għal l-eżistenza ta' xkil illi e, ifixklu issu intern u jmur għad detriment tal-konsumaturi u tal-intraprenditori. Mżon neħilsu minn dawn xkil u għal din ir-raġuni jiena niproponi illi l-entitajiet kollha li huma responsabbli għall-implementazzjoni tal-leġislazzjoni Ewropea għandhom jikkooperaw b'mod iktar pozittiv u iktar mill-qrib. Għal daqstant niproponi illi su uh, forum uh, annuali ta' su intern għandu jieġi organizzatu, dan il-forum għandu jġib miegħu għandu jiġbor l-istituzzjonijiet tal-istati membri, il-parlamenti nazzjonali kif ukoll rappresentanti tal-negozju tal-konsumatur tal-konsumaturi dan il-forum tkun opportunità eccellenti għal skambju tal-aħjar prassi u tkun tista' ukoll toħroġ eh, tfassal l-istrateġija biex wieħed ikun jista' eh, jeleb l-iskil kollu biex nkunu nistgħu nagħmlu dan aħna nitolbu li l kummissjoni Ewropea tapplika il-kriteri ta' suq intern waqt li eh, qed tistudja leġislazzjoni ġdida biex nkunu żguri assolutament li leġislazzjoni ġdida mhijiex se taffettwa negativament l-erba libertajiet bażiċi tal-Unjoni Ewropea. Huwa importanti wkoll li ċittadini jifmu u jkunu konxi fuq kif jaħdem is-suq intern, irridu niftakru illi huwa għaċ-ċittadini u għall konsumatur illi ġi fissat li ġi mwaqqaf l suq intern. Il kummissjoni eh, titlob illi il-Kumitat tagħna jitlob illi l-iskorbord ta' suq intern jiġi publikat fl-istess ħin għandna bżonn ukoll informazzjoni fuq solvit u fuq il- e, fuq il-contact e, points ta' servizz tal-konsumatur. Nixtieni ringrazzja dawk kollha li ħadmu e, f'dan ir-rapport, jiena nemmen in rapport se jikkontribwixxi biex ikun hemm implementazzjoni iktar effiċjenti tas-suq tas-leġiżlazzjoni tas-suq interna. maħabba f'dan l-ċittadini eh, tal-Unjoni Ewropea se jkollhom inqas xkil u dan se jkontribwixxi għal l-iżvilupp eh, tal-ekonomija u tal-identità interna. Grazzi, Sinjura. Issa nixtieq nagħti l-mikrofonu lir rapporter li miss għal erba' minuti, e Sinjura Anna Head. Grazzi ħafna President. L-ewwel tina nixtieq nirringrazzja l shadow Rapporteurs u lil kull minn en biex noħol u din il-kooperazzjoni b'riżultati pozittivi. Tkellimna fuq l-scoreboard. Jena kontenta li adottajna rapport fuq fil-Komitat ta' Suq Intern illi kellu l-appoċ ta' maġoranza kbira. Ħna qed nħarsu lejn id-drittijiet tal-konsumaturi fl-Unjoni Ewropea u rridu li suq intern jaħdem b'mod effiċenti u pożittiv u aħna kontenti illi għandna kommissarju illi ġi eh, maħtur apposta u dana sejjajn biex ikun nistaw namlu progress fuq kwestjonijiet tal-konsumatur. Jena nħoss li l-scoreboard tal-konsumatur huwa strument siwi ħafna. U nħoss naf li hemm żewġ ġewġ kommissarju se jkun responsabbli għal kwestjonijiet tal-konsumatur, però minkejja dan aħna eh, nħarsu l-qoddim bil-ħerqa Eh, biex naħdmu fil-kien mal-komissarju u għanna stenijiet gbar, kien ħarsu l-artiklu 12 tal-Trattat tal-Lisbona eh, miktub li il-kwestjonijiet tal-konsumatur għandhom jiġu ikkonsidrati meta nagħmlu politika strategija tal-Unjoni Ewropea. Post importanti għal-konsumaturi, pass importanti għal-konsumaturi, b'dan ġi miksu u jena eh, dina sen ħodda f'konsiderazzjoni fl-attivitajiet futuri tiegħi. Jena nħoss li l-scoreboard hija waħda mill-istrumenti possibbli futuri biex intejbu it-ħaddim ta' su intern. U jina naħseb illi l-perspettiva li tati hija interessanti mod partikolari meta niġu għal-istennijiet tan-nies u problemi li jintaqgħu magħhom u biex ittejbu it-ħaddim ta' suq interna benefiċċju tal-konsumaturi. Issa, meta naħarsu lejn l-analizi ta' suq, irridu nħarsu lejn il-price switching providers, e sikurezza, il-satisfazzjoni e tal-konsumaturi, il-prezzijiet u affarijiet simili. Irridu nkomplu anke nizviluppaw un tejbu dawn l-indikaturi u rridu Mm, naħsbu anki fuq uh, indikaturi oħrajn addizjonali ħodor. Uridu nħarsu, iridu eh, namlu prioritajiet, naslu għal konklużjonijiet u natu prioritajiet li huma eh, meħtieġa, rridu nizguraw illi aħna natu bizzejiet żmien biex l-scoreboard ikun jista' jiżviluppa u jimmatura għax għadu ġdid dan l-istrument f'dan il-moment. U issa hawnhekk iridu nħarsu lejn ir-realtà li E, ħafna spess ħafna l-problemi iktar għandhom problemi bis-servizzi mill bil-prodotti. U ħafna drabi meta jbidlu l-providers e, jista e, dan jwassal għal zida fil-prezz dina mhix ħaġa rara. Għal daqstant iridu nħarsu lejn l-ixkiel li ifixklu dal-iżvilupp tas-suq u jwassal għal noqqas ta' fiduċja fil-konsumaturi. Għal daqstant iridu jkollna l-infurzar effettiv tal-leġislazzjoni iridu nagħmlu xi ħaġa wkoll fuq il- fuq il-premi eh, biex nizguraw illi dana se jaħdem tajjeb hemm ħafna eh, lok għal eh, opportunitajiet għal għal ridress u nishtiq nħeġġeġ il-Kummissjoni biex tagħmel tkompli l-attività fuq il-ridress kollettiv. <clears throat> Din hija ħaġa li tista' e, e, tejjeb il-fiduċja tal-konsumaturi. Il-monitoraġġ fil-Unjoni Ewropea mhuwiex uniformi u hemm differenzi kbar bejn stati membri differenti meta niġu għal monitoraġġ tas-suq u n-numru ta' ispetturi li jaħdmu fuq dan is-suġġett u għalhekk e, il-Kumitat fuq il-Awtoritajiet Nazzjonali ta' Regolamentazzjoni għandhom iżidu l-isforzi tagħhom biex jiżguraw li hemm prozzjoni tal-konsumaturi tajba u li konsumaturi kun fiduċus u jista' juża l-opportunitajiet kollha illi hemm fis-suq intern, illi huma disponibbli fis-suq intern. Għal daqstant irid ikollna mekkaniżmi speċjali għal monitoraġġ eh, biex inkunu nistgħu ntejbu l-fiduċja tal-konsumaturi. Jiena naħseb illi l risposta tal-Kummissjoni hija eh, ewlenija eh, u tajn ħafna għal irkupru ekonomiku. Grazzi, Sinjura Het. Issa ngħaddu għat-tielet rapporter is-sur Buzoj se jkellimna fuq Solvit. Grazie President. Kollegi, kommissari, jena nishtiq ringrazzja kull minn ejni biex niprepara il-rapport Solvit, il-segretarjati u il-shadow rapporters u kollegi li kienu interessati f'dan il-rapport u kontribuew għal riżultat ħari. Solvit joffri soluzzjonijiet informali għal problema li ġeja mill-applikazzjoni eh, mhux korretta tal eh, tassu intern. Eh, hija utli għal konsumaturi individuali u għal kumpaniji fuq is-suq biex ikollhom benefiċċji mill-leġislazzjoni Ewropea. Aħna għandna problemi ta' implementazzjoni fil-suq intern u jiena nħoss li solviti alternativa eccellenti għal soluzzjoni ġudizzjarja anki meta wieħed qis li l-qrati għandhom ħafna x'jagħmlu. Irridu niftakru illi hemm il kazijiet ta' solvi dejjem qed jiżdiedu u fil-fatt solviti għal l-vittma ta' suċċess tagħha stess biex inkunu nistgħu eh, nagħtu kwalità għal kumpaniji fl-Unjoni Ewropea il-ċentri solvit illi m'għandhomx biżejjed personal għandhom eh, l-ewwel net għandhom jimpjegaw iktar nies, eh, il-personal għandu jkun kontrollat u streamlined u għandu jkun hemm rapport mal-numru tal-popolazzjoni biex bekk inkunu nistgħu nirsolvu iktar każijiet bżon nieħdu impjegati ġodda biss jekk hemm bżonn. U naturalment da se jwassal għal spejjeż iktar u rapport jistiden l-Istati membri biex jiffinanzjaw l-impiegati ta' dawn iċ-ċentri solvit u biex jużaw kol metodi alternativi. Aħna nixtiequ in nipromovu network solvit u jiena personalment naqbel illi huwa importanti ħafna E, għaliex l-SMEs jistaw e, jifrankaw ħafna flus u jistaw jinvestu bluzu ta' ċentri solvit flok ma jużaw il-kompensazzjoni e, ġudizzjarja. U anki il-konsumaturi dawn jistaw jevitaw li kunem proċeduri twal u li huma ħafna flus fil-rati. Il-kumpaniji u ċittadini rridu jkunu jafu li danu effiċenti dan din il-netwerk għal stat għandu jkun involviment proattiv tal-istati membri tal-Kummissjoni u anki tal-membri tal-Parlament biex ikunu jistaw jipromovu sol li temżon użaw il-mezzi ta' xandir, jrid konna kampanji ta' informazzjoni organizzati minn istati membri, u nħol u kol eh, portal gateway singolo ta' Solvit hemm bżonn il-leġislazzjoni Ewropea f'dan il- f'dan il-qasam u nistaw naħturu persona responsabli biex tipromovi il-network ta' Solvit. Bħala membri Ewropej tal-Parlament aħna nistaw nikontribwixxu biex nżidu il kuxenza fil-parlamenti nazzjonali. L-iskambju tal-aħjar prassi fl-Istati membri għal promozzjoni ta' Solvit u kif ukoll is-soluzzjoni tal-problemi li huma marbutin ma' din il-network u huma żewġ elementi oħrajn li nixtieq nipromovi fir-rapport tiegħi. Għal daqstant l-idea tajba jistgħu jiġu promossi u mxerdin fuq livell nazzjonali għal benefiċċju ta' kulħadd. Solvit jitratta ħafna każijiet li huma taħt il-kompetenza tagħha u l-petizzjonijiet li ġew ippreżentati lill-Kumitat tal-Petizzjonijiet fil-Parlament jistgħu jkunu soluzzjoni fil-każ ta' eh, każijiet mhux solvuti bis-solvit għal daqstat niproponu li kunem rabta eh, bejn eh, il-Solvit u eh, il-Komitat tal-Petizzjonijiet fil-Parlament kif ukoll fil-Komitati Speċjali tal-Parlamenti Nazzjonali. Dawn huma l-idea tiegħi u naħseb li jistgħu jtejbu l-kwalità tan-netwerk biex inkunu nistgħu ntejbu anki l-assistenza ta' ċittadini. Solvit għandu potenzjal kbir, però rridu nkomplu nanalizzawa u nistudjawa biex inkunu nistgħu nisfruttaw il-potenzjal tagħha għal massimu jitkellmu. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna għet il-President, mela dana issa ikopri l-introduzzjonijiet fit minnaħa ta' tlet eh, rapporters. Issa naddu għazewċ komissari minn eh, u responsabilitajt importanti dawn huma eh, involuti fi diskussjoni l-lum l-għu għannaddu għas-Sur Barnier. Eh, mela, Sur Barnier. Grazie, President. Senjuri, deputati, parlamentari. U interessanti, importanti li aħna ed edin hawnhekk dej xulxin ma' ġon dalli kol biex nirrispondu għal mistoqsijiet tagħkom biex kom tal dawn l-istrumenti differenti, dawn il-testi differenti. Jena fil-ħajja tiegħi politika, sinjuri, jena spiss uh, eh, sebt li il effetti bħala riżultat huma importanti da' eh, kemm huma dawk ta' qabel. Eh, għal e, dastant il-Parlament Nazzjonali u l-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni għandu jkollha l-istrumenti biex ikunu jistgħu jiġu evalwati l-implementazzjoni tal test li jiġu adottati. Però biex naħdmu tajje irridu nifmu u fuq dan kidbu ħafna rapporters ta'kom bħeffa kbira, jena xin ringrazzja eh, l-Buzoj u Tunund Hohenstein eh, fuq dak li rigwarda il-mandat tiegħi fuq il-kwalità tar-rapporti tagħhom ukoll. Aħna fuq xi nitkellmu, qed nitkellmu fuq is-suq intern. Il-bera flaxija f'din il-awla konna qegħdin ngħidu illi fil-fażi ekonomika li nistabu fiha da sekk gravi, ma nistawx aħna ma nużawx il-potenzjal kollu li għanna u dimna jekk il-su intern Ewropew kiku ħadem tajjeb aħna nkunu nistaw eh, nigwadanjaw minn 0.5 eh, ta' eh, tkabbir u aħna ma nistawx nitilfu eh, dan u Ah, bla dubju li s-suq intern għandu jaħdem tajjeb, irrit jaħdem tajjeb, għal dastant il-mandat li jien għandi taħt il-kontroll ta'kom il-President Barroso. U għalek jiġi jitħol, għonek titħol issa l-istrumenti scoreboard u solvit. U kemm huwa importanti anki li jaħdmu tajjeb, jiena nimmaġna li anki l-Komissarju Dalli se jitkellem fuq din il-kwestjoni importanti tal-konsumaturi. Eh, signora Tun und Hohenstein spiegatilna li muma l-innovazzjonijiet u l-vantaġġi u l-izvantaġġi tal-scoreboard. Aħna hawnhekk qed nitkellmu eh, fuq eh, mi elf 521 eh, testi għall-applikazzjoni tal-scoreboard u fuq it-ħaddim tal-suq intern u hemm deficit ta' implementazzjoni. Però eh, edin eh, storikament edin fliktar livell baxx għal stat nirigrazzja għal dawk illi fl-istati membri u f'reġunijiet li huma responsabbli għall-implementazzjoni u għal dawk li huma responsabbli għas-suq intern, però hemm anki innovazzjoni li inqas tajba darba, ċu l-kwalità tal-implementazzjoni u l-kwalità tal-adozzjoni miex daqsek pozitiva rridu naħdmu fl-imkien parlamenti nazjonali, funzjonari tal-istati membri individuali u dana se jkun lan tal- il-mira tal-żjariet li se nagħmel fil-kapitali kollha, 27 eh, kapital, biex nintaqa mal-funzjonari li huma responsabli tal-implementazzjoni tal-direttivi fuq is su intern. Għal daqstant biex inkunu nistaw eh, nimplementaw dan l-scoreboard jew biex inkunu nistaw inħadmu solvit kif għal il-kollega Buzoj. Għal daqstant nishtiq najt li sinjura Hohenstein li jena naqbel mal-idea tal-forum. Hija idea eccellenti, jridu namlu b'mod li n-nis eh, jintaqaw u aħna se nitkellmu mal-parlamenti nazjonali responsabli fl-istati individuali biex inkunu nistaw eh, nevalwaw u niskambjaw l-aħjar prassi. Jiena naħseb illi dan huwa strument utli għal dastant il-kontrat, kooperazzjoni u fiduċa reċiproka u mux l-obbligu u tkellimna mbagħad fuq Solvit ukoll eh, tkellimna fuq eh, tħaddim ta' Solvit 1500 eh, każ li ġew trattati bil mm, soluzzjonijiet, kwistjonijiet ta' ċittadini principalment imma anke ħafna intraprizi u kif għali sur bużoj nistaw diġa nifrankaw flus u ħin għal daqstant il-konsumaturi u l-intraprizi huma fil-qalba tas-suq intern u mux eh, eh, ma jridux jaffaċċaw proċeduri eh, li huma ħafna flus biex bekk nkunu nistgħu ngħinuhom isibu soluzzjonijiet iktar faċilment tal diffikultajiet li jaffaċċaw fis-suq internu. L-istess spiritu li hemm fil-programmi li hemm sistema eh, ta' tħaddim ta' suq intern biex jagħtu servizzi aħjar ċittadini u l-intraprizi dan il-pjan e permetta li noqorbu lejn servizzi differenti e, e solvitu servizzi ta' orientazzjoni lejn iċ-ċittadini. Dan qed nitkellem hawnhekk taħt il-kontroll ta' ġondalli, però irridu nagħmlu sforz hawnhekk biex dawn id-dokumenti, dawn ir-riżultati, dawn il-komunikazzjonijiet jistgħu jiġu preżentati kollha flimkien b'mod koordinat bejn itom dawn kollu huma strumenti li permettunna aħna nkunu nistgħu naraw kif qed jaħdem li qed taħdem l-implementazzjoni tal-direttivi fuq is-suq intern. Jiena mm, dispost eh, li jkun hemm dan il-koordinazzjoni, eh, eh, nimpenja ruħi personalment biex nkunu nistgħu niggarantixxi fuq dawn il-1500 direttivi marbutin ma' suq intern. Grazzi ħafna. Grazzi Sur Barnier. Nista naddu għal-Komissarju John Dalli. Illi l-biraħ beda l-attività tiegħu f'dibattitu importanti ħafna fuq l-ugwaljanza u drittijiet tan-nisa. U issa inkomplu <laughs> dal-ħodu b'suġġetti ieħor <laughs> importanti ħafna. Is-sur Dalli. Grazie, President, membri onorevoli. Jiena se nikkommenta fuq ir-rapport fuq dawn il-żewġ politiċi importanti ħafna l-iskorbok tal-suq tal-, tal u il-pakket tal-infurzar illi iġiti prezentata mis sinjura Head nisto nirringrazzja u nifraħ l sinjura Head fuq il-kwalità ta' xogħol tagħha. Il-politika ta' konsumaturi għal qalba tal-sfidi ekonomiċi u soċjali li għandna qudiemna llum. Eh, hija kwistjoni qed nitkellmu fuq in-nies hawnhekk Eh, il-konsumaturi informati u empowered eh, jista' jkollhom iktar innovazzjoni, u iktar kompetitività. Però iktar ħaġa importanti forsi hija biex namlu mod li l-suq intern jaħdem għal konsumatura għal konsumaturi hija il-ġoli tagħna huwa li jkun eh, hemm komunikazzjoni ma' ċittadini u dan huwa rifless f'ħafna portfolji. Il-kolleġġ se jkun jaħdem flimkien biex jiżgura illi regoli adottati jisiru e, benefici pratiċi għal konsumaturi. Jina unek għata unek l-lum mal ħabib sur Barnier biex nindikaw li dan huwa il-mod koordinat li aħna se naħdmu flimkien u dina se tkun il-prattika tagħna Il-dimensjoni tal-konsumaturi għandha tkun sviluppata fil-portafolli kollha u se jkun hemm benchmarks adottati fil-Kummissjoni biex inkejlu progress jew noqas ta' progress il-scoreboard tal-konsumaturi eh, tista' servi bħala sistema ta' allarmi u ta' tajdinna meta essu mux qed jaħdem tajjeb. Il-scoreboard u koll tista' tiġi ntużata biex nimmonitoraw il-progress biex inkunu nistgħu integraw il eh, su għal-konsumaturi li semmizu negozjanti oħrajn. U fl-istess ħin ikun qed jgħidulna wkoll jekk l-istati membri qed jagħmlu biżejjed biex jinfurzaw il-liġi fuq il-konsumaturi u biex jedukaw u jagħmlu l-empowerment tal-konsumaturi. Fuq l-infurzar nixtieq ngħid li l-Parlament jaqbel mal-Kummissjoni u jiena kuntent fuq dan fuq l-importanza li natu lin nies fil-prassi il-drittijiet li għandhom fuq karta. għandna ħafna progress x'namlu fuq dan il-qasam il-komunikazzjoni tal-Lulju tal-2009 kienet qed timmira u tidentifika Eh, modi kif nistaw eh, namlu l-inforzar iktar effiċenti u l-iktar koerenti fl-Unjoni Ewropea kollha. Issa ridu eh, naqblu nużawa fil-flazzjoni konkreta, ridu nżidu l-efficienza, l-effettività tal-networks tagħna transkonfinali. Illi jridu jibgħatu messaġġi importanti lill kommerċanti li fl-Unjoni Ewropea ma jistawx Eh, memx postijiet fejn jistaw jinħbew mill-attività, minn din dan tip tal-attività. Biex nilħu eh, dan il-progress, l-inforzaturi nazjonali għandhom bżon ta' risorsi u staff u f'dawn id diffikulta f'dawn iż-żminijiet diffiċli s-servizzi kollhom taħt pressjoni, però illi naqsu l l-inforzar ta' drittijiet tal-konsumaturi ekonomija falsa irrit ikun hemm swieq liberi u bekk inkunu nistgħu nżidu l-kompetittività. Dan se jkun ta' benefiċċji mhux biss tal-konsumaturi ma anke għall-ekonomija kollha kemm Il-Kummissarjoni il-Parlament għandhom jaħdmu flimkien biex jiżguraw li dan il-messaġġ eh, joħroġ eh, ċar fl-Istati membri. Aħna se nkomplu anki eh, xogħol tajjeb biex nistabilixu anki dik li ngħidu la sweeps Eh, pero ħafna drabi mhux biżejjed li namlu eh, sforzi kombinati, hemm bżonn ta' soluzzjoni Ewropea. Għal daqstant jiena eh, naċċetta l-istendina tagħkom biex nuża dak li hemm fit-trattat biex nżid il-protezzjoni tal-konsumatori u nżid il-kapaċitajiet tal-Komissjoni. Però dana se jsir biss jekk l-ewwel inkunu konventi li se nżidu il-valur biex inkunu nistgħu naħdmu fuq il level eh, il-livell nazjonali. Fuq il-kompensazzjoni naqbel li l-proċeduri fil-qrati ma jatux eh, ma, ma, ma jatux il-kompensazzjoni ġusta. Waħda mill-elementi hija fuq il- kif jiġu maneġġati dawn il-każijiet jiena flimkien ma l-Viċe-Presidenti Almunja u Redding eh, se nizgura li l-Komissjoni timxi b'mod koordinatu. Fl-aħħar not fuq il- l ta' kom biex ikun hemm finanzjamenti wara l-2013 wara illi jiskadi dan il program fuq il-konsumaturi biex nkunu nistaw nappoġġaw il-politika tal-konsumaturi biex nkunu nistaw jkollna scoreboard eh, mizjuda. l-sfidi li għanna l-lum u għalada u li nizguraw illi suq intern ikun jistajat il-potenzjal sħiħ għal-ċittadini kolla tal-Europa. Grazzi. Grazzi, komissarju. Issa nixtieq għal minuta nistejda li sur Buzuttil. La Commission de Petizzjones. Grazzi Sur President, fisem il-Kumitat tal-Petizzjonijiet jiena ħejjejt opinjoni dwar eh, in network ta' Solvit illi natiħ appoġġ sħiħ għax huwa mezz ta' kif jista' jgħin liċ-ċittadin illi jiltaqa' mad-diffikultà. Però jiena nagħmel punt importanti li se naċċenna fuqu il-ħtieġa ta' kooperazzjoni sħiħa bejn l-istakeholders kollha illi eh, jikkuntattjahom iċ-ċittadin. iċ-ċittadin illum x'jista' jagħmel meta jkollu diffikultà jista' jew jiġi għand il-parlament u jagħmel petizzjoni u t-trattat artiklu mija erba' jagħti dan il-poter lill parlament ewropew iċ-ċittadin jista' jmur għand il kummissjoni ewropea u jagħmel ilment iċ-ċittadin jista' jmur għand solvit u jagħmel ilment iċ-ċittadin jista' jmur ukoll għand l-ombudsman ewropew u jagħmel il-ment. imma dan kollu joħloq konfużjoni sħiħa u ċ-ċittadin li għandu l-ment ma jkunx jaf eżattament fejn imur biex xi ħadd jgħinu u għaldaqstant fl-opinjoni tiegħi f'isem il-kumitat tal-petizzjonijiet jiena qiegħed nappella għal aktar kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet kollha involuti sabiex iċ-ċittadin ikun jaf eżattament fejn għandu jmur u fejn jista' jinqeda' grazzi ħafna. Grazie también por su concisión en el uso del... Grazie ħafna sur Bozutti, grazie ħafna tal-li tkellimt fil-qosor. Issa nixtieq li aħna eh, Naddu issa l-mikrofonu li l-kallima mill gruppi parlamentari differenti l ewwel qabel kollox se titkellem is-sessjoni għal Roy Tavan li ħadd titkellem fi semmeq il-PPE. Grazzi. Grazzi, President, eh, kollegi, kummissarji. Il-portal tal-internet Solvit ilu jaħdem għal 8 snin issa u 83% e, tal-elementi ta' ċittadini ġew koperti minħabba l-fatt li dawn l-elementi ħarġu minħabba l-implementazzjoni mhux korretta tal-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea u fil-fat bekk stajna nifrankaw xi 320 miljon euro. Xorta waħda ma jifdal il-problemi bl-implementazzjoni mhux korretta. Hemm ħafna fatturi involuti, per eżempju il-fatt li solvit ehm, mhux qed jiġi użat biżejjed fir-Repubblika Ċeka per eżempju biss 7% tal- negozji reġistrati jew kumpanija reġistrati huma konxji tal-eżistenza tas solvit. Għanna bżonn ta' tip ta' sistema bil-apprendatorjat għalli bekk inqajmu l-kuxjenza dwar solvit. Jiġifieri rridu nkatru rizorsi fil-Stati membri biex ngħinu sistema solvit taħdem aħjar. Imma u meħtieġ ukoll li solvit tkun marbuta ma' one-stop shop jew skema waqfa waħda kif ukoll kumpaniji tal-insolvenza ħalli bekk e, talbiet jiġu analizzati b'mod iktar effiċjenti. L-Kummissjoni għandha bżonn tistudja l-problemi kollha relatati ma' solvit. Bekk inkunu qed intejbu ir-rata tal-użu tas-sistema solvit fl-Istati membri jiena ċerta li l Id-dirtiva se tkun adottat nixtieq nirringrazzja l-Kummissjoni. Grazzi ħafna Sinjora Rojtva fissem is-Soċjalisti u Demokrati għal żewġ minuti is-Sinjora Gebhardt. Sinjuri, kummissarji, illum qed nitkellmu dwar is-suq intern ħarsien tal-konsumaturi l-ħarsien tal-mobilità Aħna qed niddiskutu dawn l-affarijiet meta niddiskutu dawn l-istrumenti u nixtieq indirizza dawn it-tlet temi jekk nixtiequ nlaqgħuhom naħseb li dawn joffru vantaġġ minħabba l-fatt li n-negozju drittijiet tal-konsumaturi tal-ħaddiema dawn għandhom affarijiet li rridu narawhom para parti minn xi ħaġa sħiħa u rridu nagħmlu progress hawnhekk ħaġa tajba li qed ikollna dan id-dibattitu illum. Fil-prattika hemm tliet prinċipi politiċi li għandna bżonn nisħu fuqhom minn banda kif smajna mill-Kummissarju Barnier irridu nassiguraw aħna li il-livelli ola ta' protezzjonizmu fl-Istati Membri u fil-gvernijiet li dan uh, jitnaqas il-tini prinċipju sinjuri fl-istess waqt id-drittijiet tal-konsumaturi u tal-ħaddiema dawn għandhom jippoġġew fuq il-qċata tal-aġenda u l-ħarsin għandu jiġi garantit. Is-suq intern ma jfissirx li t-tneħħija ta' drittijiet jew di regolamentazzjoni, anzi fisser li għandna drittijiet ola Sinjuri, hemm punt eh, fir-rapport tas Sinjura Tun und Honstein li aħna ma nansbux li huwa punt tajjeb, iġifieri eh, l-indikatur ta' suq intern għax naħsbu li mm, dan ma jispiegax kif jaħdem issu għalek għanna namlu segwitu ta' dan il-punt inkomplu nistudjawh. rridu aħna nipruvaw nifukaw fu drittijiet tal-konsumaturi u l-ħaddim għalek aħna ma naqblux ma' terminoloġija użata Puntiħor għanna bżon nisaħu drittijiet fuq livell Ewropew għalhekk għanna bżon ta' sistema ta' eh, collective redress għalli bekk il-konsumaturi fissu intern mhux jispiċċaw weħedhom imma dawn jistgħu jipprattikaw id-drittijiet tagħhom. Grazzi ħafna is-Sur Roxfo għall-grupp Alde żewġ minuti. Grazzi ħafna President, kollegi Jiena naħseb li eh, ħaġa ferm tajba li qed ikollna dan l-iskambju fuq is-suq intern u drittijiet tal-konsumaturi. Minħabba l-kriżi ekonomika, iva is-suq intern huwa xi ħaġa li rridu nużaw. Għanna bżonn aħna nadmu fuq e, il-konsum, mhux kull tip ta' konsum, imma rrid ikun hemm konsum responsabbli, sostenibbli, mhux biss e, promozzjoni ta' skontijiet fuq il-prodotti li ta' spiss huma ta' mm, kwalità daqsxejn imnaqsa u iwaslu wkoll għal trasferiment eh, tax xogħol fl-Ewropa lejn pajjiżi barra mill-Ewropa u bekk il-sistema ssir iktar fraġli, jrid ikun hemm iktar fiduċja bejn il-konsumaturi u l-kumpanija, speċjalment għal dak li għandu x'jaqsam mad distribuzzjoni, ħalli bekk inkunu qed niżviluppaw is intern fl-Unjoni Ewropea. Nixtieq jiena ngħaddi messaġġ lill-Kummissjoni iva sur dalli se tirċievi l-appoġġ tagħna. Imma għanna aħna tħassib dwar kif jinqasmu setat bejnietkom. Aħna qed nibżaw li se jkun hemm frammentazzjoni tar-responsabilta. Aħna se nassu l-affarijiet biex naċċertaw li jintkom tkunu konsistenti u naċċertaw li l-interessi tal-konsumaturi jiġu imħarsa b'mod tajjeb permezz tal-politiki speċjalment fid-dawl ta' trattat ta' Lisbona. Sabiex intikom eżempju, eżempju li jorbot ma' xogħol ta' Sinjura Redding, għad irrit ikollna segwitu għal Green Paper fuq il-Collective Redress u inti semmejtu dan il-punt nix nkun naf jekk inti għandek xi skeda ta' żmien jew timetable. Naseb li jinti trid issib xi forma Ewropeja għal collective redress biex naċċertaw li aħna ma nispiċċawx eh, naqaw fl-istess nazba bħal l-Amerikani, rridu nkatru l-interessi ta' dawk eh, involuti. Nixxieq nirringrazzja s-Sinjura Het għal rapport tagħha u iffokat b'mod tajjeb fuq id-drittijiet tal-konsumaturi matul ħajjithom. Sir Rochefort Eh, jajt il-President sa eh, Sur Rochefort et eh, mm, jiskuza ruħu għax ma setax jara l-arloċ ma ċerqal li letk bist il-ħin tijak. Inti qed titkellem jgħid sur Rochefort lill-ekonomist imma dan ma jiġix minn flok ir politika. Grazzi ħafna Iva eh, kien hemm xi problema bl arloċ jgħid iċċer għal eh, ħodor is-Sinjura Heidi Rule. Grazzi, President. Forsi nista' nitkellem eh, fil-qosor ħalli bekk impattu għal ħinżejjed tal-kelim ta' qabel. Mela. Itħaddim ta' su intern dan E, inaqqas il-fiduċa tal-konsumaturi għax hemm ħafna problemi hawnhekk. Fil-fatt aħna qed nitkellmu dwar il-biżat tas-suq intern li e, jaffetwaw il-konsumaturi il-ħarsien tema għax mhux ħaġa li l-gvernijiet e, qed jamlu pressjoni fuq biss, imma il-konsumaturi u kol. Aħna fil-parlament għanna namlu l-almutana sabiex inkatru il-fiduċa fis-suq tal-konsumaturi, il-politika tal-konsumaturi, il-ħarsin tal-konsumaturi fuq livell li dan jista' jisaħħaħ il-fiduċa tal-konsumaturi fis-suq intern u joffrihom ukoll ħarsien. Jiena nilqal fatt li iż-żewġ kummissarji din hawnhekk magħna dal-għodu. Il-grupp ta' tagħna kritika l-fatt li ma kienx hemm kummissarju responsabbli għal politika tal-konsumaturi eh, il-xogħol tas-Sinjura Konevra eh, kienet ħidma ferm tajba u importanti jiena qed neħu pjaċir li intkom se tikkooperaw għax aħna bżajna li peress li x-xogħol tqasam bejn iż-żewġ eh, kummissarju kien se jkun hemm problemi fil-ħidma imma qed nifirħu bil-fatt li hemm kooperazzjoni nitkom. dwar il- kumpens kolletti fil-kompensazzjoni eh, importanti sabiex eh, noħolqu fiduċa bejn il-konsumaturi u aħna natu importanza kbira lil ħarsin tal-konsumaturi u f'dan ir-rigward solvit ferm importanti. Aħna nappoġġaw ir-rapporter hawnhekk għax solvit tħeġġeġ il-konsumaturi juru il-fiduċa fis-suq intern iżid eh, l-arfin tal-konsumaturi fuq kif jaħdem is-suq intern għalhekk jiena naħseb li solvit żieda ta' valur dwar il-budget u li namlu risorsi disponibli għal politika tal-konsumaturi ħaġa li sen kompli nasa sjena peress li involut fil-komitat tal-budget palissa nistudjaw dawn l-affarijiet fil-komitat tal-budget u etnajdu li nishtiqu namlu eh, risorsi disponibli. Ġifiri tistaw intkom isserħu fuq l-appoċ tana. Mela, jiena naħseb li dawn it-tlet rapporti jirrappreżentaw sinjal ċar, qed nagħtu l-appoġġ tagħna, imma għandna kritika waħda, is-single market check, għax li qed tifoka fuq eh, banda biss. Jekk aħna tinfasslu direttivi rridu nagħmlu hekk bażi ta' ħafna affarijiet pal pereżempju sostenibilità M'għandniex aħna biss inħarsu lejn l-affarijiet mill-lat tas-suq intern, imma rridu aħna inħarsu lejn l-affarijiet b'mod wiesa. Għalhekk is-single market check mm, jidispeċina ħafna li qed jiġi kopert kif kopert bħalissa Imma dwar e, issu intern nista' ngħid li il rapporter tista' seraħ fuq l-appoġġ tagħna. Grazzi ħafna Sinjura Rule fissem li CR nixtiqna dil mikrofonu l sur bilan għal żewġ minuti. Grazzi ħafna President il-proċess ta' żvilupp tas su eh, intern ibbażat e, fuq il-prinċipju tal-libertà tal-moviment Dan mhux qed jimxi l qudiem speċjalment jekk nikkonsidraw il-libertà sfurzata tal-moviment liberu tal-persuni għad hemm ħafna xogħol li rridu nagħmlu speċjalment minħabba r-rallentament ekonomiku u l-kriżi ekonomika li qed taffettwa l-kontinent tagħna, irridu nitkellmu dwar il-vantaġġi tas-suq intern bit-tama li se niksbu ir-rida politika li s-sur Rochefort appella għalija. Nixtieq nifraħ jiena iċ-chairs tal-parlament li um, dan id-dibattitu għamlu priorità nixtieq eh, nifraħ lill-President Malcolm Habet eh, għall-sforzi kollettivi eh, minna tal-Kumita dwar is suq intern sabiex jiksbu dawn l-affarijiet. Nixtieq nifraħ li tlet rapporters imma nixtieq ngħid li hemm xi ħaġa assurda hawnhekk kellna debattitu fuq ir-rapport tas-Sinjura Tun und Honstein, rapport eccellenti fuq il-scoreboards tas suq intern imma li għandu x'jaqsam ma sena 2008 għal daqstant il-Kummissjoni diġa eh, publikat l-scoreboard għal 2009. Iġifiri raġuni oħra l-għala l-Kummissjoni fil-futur għanda tippubblika l-scoreboards kollha eh, fl-istess ħin l-scoreboard fuq il- Is-suq intern fuq il-ħarsin tal-konsumaturi, solvit u ċittadini dawn għandhom xaqsma l-istess kustjonijiet u għandhom jiġu publikati fl-istess ħin. Jiena nappoġġa l-konklużjonijiet ta' Sinjura Tun għand Honstein li eh, norganizzaw forum ta' suq intern għabbażi eh, annwali u rritu ikun hemm eh, kontroll mandatorju fuq is su intern eh, flimkien ma' kull proposta eh, li toħroġ mill-Kummissjoni fil-futur. Grazzi ħafna. Issa għal żewġ minuti u nofs għal gwe NGL nixin naddi l-mikrofonu l-Sinjur Tranta Felidis. Grazzi ħafna. Lisbona tikkonferma dan u nistgħu naraw dil-ħaġa fil-Kummissjoni. Il-politika tal-ħarsin tal-konsumaturi għandha tkun limitata għatħaddim suq li huwa b'saħħtu il-konsumaturi għandhom ikunu jistgħu jaħdmu eh, fis-suq b'mod sigur. Imma eżatt kif il-konsumaturi ħossu ruħhom eh, fiduċuzi u jiksbu il-fiduċa jista' jkun hemm iktar eh, skambi transkonfinali u l iskambji jistgħu jsiru fuq livelli differenti dawn huma affarijiet importanti ħafna għal kompetittività. Imma ma naqblux aħna ma dik l-evalwazzjoni għandna bżonn aħna nistudjaw is-sistemi differenti fl-istati membri differenti u mhux modell uniku eh, li jista' jagħti tweġiba eh, lil kompetitività aħna rajna li eh, tnaqqis tal-prezzijiet dan ma tantx wassal għal frankar eh, għal konsumaturi ġifiri għandna bżonn nkunu nistgħu wet u politika għalli tkun għal benefiċċju tal eh, konsumaturi inqas favoriti eh, politika li tkun ta' beneficju għal konsumaturi a politika li tifoka fuq il-prosperità tkattir iktar mill-li tifoka bis fuq il-kompetizzjoni. Jena naħseb li issu suq għandu jkun jista' jaħdem imma fl-istess waqt ma' aħna ninsew li inħarsu lejn su taħt il-lajn ta' konsum l-scoreboard għal konsumaturi dan huwa konsidrat bħala standard imma ma tantx naraw aħna li uh, dan wassal la titjib għal konsumaturi rrit ikun hemm iktar fiduċa, iktar sigurta għal konsumaturi għalhekk valutazzjoni għandha tkun imsejsa fuq indikaturi li jistgħu jitkejlu l-scoreboard foka fuq l-elementi tal-konsumaturi ma naħseb li għanna bżon nistudjaw miżuri oħra sabiex niġġieldu kontra il-metodi eh, abbusivi. Grazzi ħafna minuta u nofs Sur Oreste Rossi. Grazie President. Grazie Sur President. Illum qed niddiskutu tliet miżuri marbuta ma' saħħa u l-protezzjoni tal-konsumatur. Aħna diġà sprimejna ruħna fil-Kumitat favur dan u bl-istess mod se nisprimu ruħna hawnhekk fil-Kamra aħna favorit ċittadini. Spiss ikollhom dannu minħabba deċiżjonijiet ta' entitajiet Ewropej. Per eżempju, id-deċiżjoni illi eh, jkun hemm ċaħda li wieħed eh, juri l fis. Naħseb ukoll għal flus kontinwi ta' persuni ġejjin minn pajjiżi terzi illi jieħdu l-xogħol tal-nistana. Il-biża li ninformaw tajjeb il-konsumatur dwar dawk li huma jistru jew dwar minn fejn jiġi l-ikel. Ir-relazzjoni ħed tikkonsidra l-punti vista ta' ċittadin Ewropew illi kuljum jisperimentaw bl-effetti ta' suq intern. Irdu nisħu wkoll dwar il-liġijiet tal-2007 li kien hemm grazzi għall-Kummissarju. Irridu narmonizzaw il-viġilanza, supervizjoni fil-pajjiżi membri anke f'dak l għandu xaqsam il-pajjiżi terzi. Ir-rapport tun jikkritika ċertu aġir tal-passat u jsejjaħ għal eh, sim ta' responsabiltajiet bejn l-Istati membri u l-Kummissjoni. Il-rapport ta' Buzoj jitratta rapport Solvit illi jħossib iċ-ċittadini u drittijiet tagħhom fl-Unjoni Ewropea. L-iktar fejn ikun hemm każijiet ta' kontroversja, fih ukoll kritika marbuta mal-effiċenza tan-netwerk u jgħallem l-ċittadini dwar din l-istruttura li spiss jinjorawha aħna irridu l-ewwel qabel kollox nitrattaw iċ-ċittadini u l-konsumaturi, grazzi. Signora Angelica Vertman, fisem l Sinjura, sinjuri, solvit tista tikkontribwixxi għal iktar transparenza għal li għandi xaqsa maġritiet tal-konsumaturi fl-Unjoni Ewropea. Dan jirrappreżenta approċċ pragmatiku li jista' jgħin kemm liċ-ċittadini kif ukoll in-negozji. Huma jistgħu jibbenefikaw u ma joħloqx burokrazija. Kważi 40% taċ ċittadini tal-kwistjonijiet marbutin ma' ċittadini u madwar kondizjonijiet ta' residenti fi stati membri oħra lek hawnhekk tqum il-kwistjoni jekk l-implementazzjoni dawn id-drittijiet u mhux qed isiru b'mod trasparenti jew le. Issa se jitkellmu l-kelima b'mod individwali is-sur Tiziano Motti għal-minuta. Grazie, Sur President, onorevoli kollegi. Illum ser nivvotaw dwar ir-rapport ta' inizjattiva dwar ħarsin tal-konsumatur dan huwa strument ta' sew importanti. Jiena għalek nixtieq nirringrazzja lir rapporter Het u l-kollegi rapporter. Għaliex kien hemm ambjent sabiħ aħna nesna naħdmu flimkien kellna punti eh, li konna naqsmu flimkien u kien punti oħra nittama naħdmu dwarhom fil-ġejjieni. U għalhekk nibda mill qafas Ewropew ta' evalwazzjoni tal-konsumatur li ġi mħeġġeġ mill-Komissjoni Ewropea dan huwa strument tassu importanti, iżda jiena naħseb illi ma jtinix eh, da data eh, omogenja biex aħna nkunu nistgħu nieħdu deċiżjoni. Jekk aħna eh, nevalwaw il-ġejjieni ta' intrapriża fuq id-data li mhix tajba nistgħu nistgħu nfallu, u għalhekk nittama li jkollna data tajba biex nkunu nistgħu nieħdu deċiżjonijiet tajbin. Jien nixtieq ngħid fl-opinjoni tiegħi u fl-opinjoni tal-grupp tiegħi illi fil-ġejjeni hemm bżonn ta' aktar bilanċ biex bekk iċ-ċittadini Ewropej ma jkunux biss konsumaturi imma wkoll ukoll ħaddiema tal-intrapriżi li operaw fis-suq interna li kirdu dejjem inżommu konsiderazzjoni il-bilanċ illi hemm bżonn eh, bej dawk illi jagħtu servizzi u l-konsumaturi stess. Aħna rridu nimmiraw għal dan. Konsumaturi informatu għal konsumatur ħieles, U għalek, aħna nilqaw kull inizjattiva biex natu aktar informazzjoni. Iżda għadna li għal programmi fl-iskejjel għaliex ma rridux eh, namlu sostituzzjoni tal-konsumatur fil-libertà tal azla tiegħu għaliex aħna naħsbu li huwa l-ġenitur l-ewwel persuna fejn iż-żar għandhom jirreferu ruhom. Anke per eżempju l-kontroll ta' xi konsma il-tifel u t-tifla tagħhom iktar meta jkun għadu żgħir ħafna dwar l-adulti huwa minnu l-konsumatur eh, spiss ma jkunx jista' jħares li l nifsu dak li għandu x'jaqsam laqfas legali aħna nisħu li l aktar sforz l-aktar fi żmien ta' kriżi biex dak li diġa jazisti jitħaddem, ikompli jitħaddem. Flok nipruvaw nżidu eh, eh, n-numru ta' medjaturi li jiddefendu dritti tal-konsumaturi. Jiena nixtieq nitkellem dwar is-servizzi tal-amministrazzjoni pubblika. Jidispeċini li ma meħut in konsiderazzjoni għalix anke l-istati, l-entitajiet, huma punta referenza għal-konsumaturi. Jina nittammel fil-ġejn nkun nistgħu nagħmlu iktar biex il-konsumaturi kun imħares ukoll mis-servizzi li jingħataw mis-servizzi eh, mis-servizzi pubbliċi li ma jagħtmux. Grazzi għal żewġ minuti. L-Onorevoli William Juannak. Grazzi tassew, Sur President. Jena nifti nirringrazzja l-Onorevoli Tunon Honstein tal-kwalità tal-ħidma tagħha bħala xedew rapporter jena. Jena sodisfatt illi qed nara l-integrazzjoni tal-idejat li aħna ridna li jiġu adottati l-ewwel ħaġa l-ħtieġa fih dan il-kuntest tal-scoreboard illi konna approċ kwalitattiv illi ser jara il-kawżi għad għaliex hemm id-deficit fl-implementazzjoni. Impressjoni li jridu jġorruha kemm studenti tajbin kif kollu studenti ħżina fl-Unjoni Ewropea. Sa l-Kummissjoni tittoħroġ bi scoreboard li sejr tejn l-istati membri jitrattaw il-problemi biex huma jagħmlu trasposizzjoni ta' dan l-istrument. Aħna nafu illi nuqqasijiet fit trasposizzjoni imma dawn mhumiex dejjem minħabba eh, l-istati membri jew il-medjokrità tal-liġi kwistjoni. Issa matul perjodu ta' trasposizzjoni aħna nixtiequ illi ikonna dialogu mtejja bejn l-istati membri u l-Komissjoni. Aktar ma jkonna dan id-dialogu anqas hemm riskju illi jkun hemm trasposizzjoni ħażina tal-liġi. Issa hemm fokus fuq punt ewlieni f'dan il-paragrafu 10. Dan ma kienx inizjalment fir-rapport tas Sinjura Tun. Dan ħares lej testa kompatibilità mas suq intern għal leġislazzjoni kollha illi tiġi proposta. Aħna proponina dan għaliex inħossu li test bħal dan ma jkunx ta' utilità jew jista' jkun anke perikolus fil-kuntest tal-istudji ta' evalwazzjoni li għamlet il-Kommissjoni meta tħares lejn proposti leġislativi ġodda. Aħna ma rridux li dan it-test ta' suq interni jkun użat bħala pretest biex idaħal in kwistjoni problemi soċjali u ambientali u għalhekk dan il-każ aħna maħniex lesti li naċċettaw. Grazzi. Grazzi. Issa l-Onorevoli Kruzman. Su President, Signori, Sur Banier, Sur Dalli, il-fat illi aħna natlet eh, rapporti fu inizjattiva propja dwar konsumatur su intern juri li din ir-rabta eh, minkejja l-isforzi kollha eh, fadal ħafna x'namlu. Fuq medja ovvjament l-istati membru tjiebu l-implementazzjoni tagħhom f'dak l-għandu xaqsam intern Iżda seba pajjiżi Iżda bosta pajjiżi, skużawni, eh, għadhom ma għamlux eh, da kollu li kellhom xi jagħmlu dwar implementazzjoni. 18 ċar huwa iż-żmien illi wieħed jista' jistenna qabel ma jkun hemm sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja dan huwa twil wisq. Dan jurih l-iskorbord tas-suq intern twali. Hemm problemi wkoll fost iċ-ċittadini u l-SMEs. Regoli armonizzati fis-suq intern huma jiddependu fuq dan imma jħossu li hemm bosta burokrazija jekk huma jridu jimpenjaw ruħhom f'attivitajiet transkonfinali u għalhekk importanti li nestendu solvit. Solvit jista' jsolvi l-problemi dan huwa minnu l-istati membri jaħdmu flimkien biex huma jsolvu l-problemi b'mod programmatiku. minħabba li jkun implementazzjoni ħażina tar-regoli tal-Unjoni Ewropea eh, mill-awtoritajiet. L-ewwel qabel kollox irid ikun hemm personal imħarreġ tajjeb fil-ċentri ta' Solvit. Il-liberali kategorikament jgħidu li l-problemi ta' Solvit irridu jaħdmu biex jiffaċilitaw l-attivitajiet ekonomiċi transkonfinali. L-assoċjazzjonijiet iridu jiġu maquda b'mod tajjeb għandna bżonn ta' kampanji ta' trawim ta' kuxjenza u formazzjoni. U għanna bżon ta' portal fuq l-internet id-dizinjat e, tajjeb biex jitratta dawn l-elementi. Grazzi ta' sew, onorevoli, issa minuta u nafsa sur Malcolm Harbour. Su President, pala President tal-Komitat Imko, jena sodisfat ħafna illi nejt kemm aħna napprezzaw il-fatt il-Kummissarju Barnier il-Kummissarju dalin sabu hawnhekk illum kif diġa qalu bosta kollegi. Nixtieq ngħid ukoll li naħseb dinja okkażjoni eh, tassew unika l-Parlament għandna kumitat wieħed li għat tliet rapporti fuq inizjattiva propja jiffukaw fuq il-monitorat u l-implementazzjoni ta' strumenti leġislativi ewlenin. Kif għal sur Kummissarju Barnier, parti mis-suċċess mhumiex uġġudikat biss mill-proposti li inti tressa imma kemm jaħdmu tajjeb dawn il-proposti. U għalhekk jiena naħseb li dan huwa żvilupp tassew sinifikanti illi l-kumitati kollha f'dan il-Parlament irridu jimpenjaw ruhom fih. Jiena nixtieq nirringrazzja l-koordinaturi kollha tal-kumitat illi ħadmu miegħi biex aħna navanzaw fis-xogħol li qegħdin nagħmlu ukoll biex indaħlu il-parlamenti nazzjonali. Mux ma jisemmaw leħinom. Jiena nittama li kifet inti ikonna forum tassu internu nistiqu li dan jinġabru kolla fl-imkienu dan ikun avveniment annwali għal-parlament għal dan is-suġġett importanti. Naħseb li sinifikanti, per eżempju, kien ħarsu il-proposta tal-Unjoni Ewropea tas sena 2020 it lestija tas-suq uniku issa eh, tinsab biss f'paragrafu illi eh, fih links neqsin u networks mhux imlestija. Jiena ngħid li dan mhux mux aċċettabbli. L-inizjattiva qiegħda seħ l-istati membri biex ikkontribwixxu. U għana smajna mir-rapporters li jien nirringrazzjahom minn qalbi għar-rapporti tagħhom. Smajna dwar il-fatt li l-istati membri rridu jikkontribwixxu għat l-estija tas-suq intern dan din trid tkun inizjattiva ewlenija u mhux eh, taqa' daqsak lura kif qiegħda fl-inizjattiva 2020 jiena nittama li intom it-tnejn tiżguraw li dan jiġri fil-ġimgħat li ġejjin. Grazzi. Minuta. All-Onorevoli Coleman. Grazzi tassew, Sur President. Dawn ir-rapporti jappoġġaw l-implementazzjoni tal-regol tal-Unjoni Ewropea dwar il-ħassin tal-konsumaturi fil-Stati membri, il monitora tal-proċess ta' integrazzjoni ta' swieq ukoll illi ser jiġu eh, rapportati f'rapport annwali. Waħda mill-rakkomandazzjoni ta' l-għanin hija it-twaqif ta' scoreboard ta' suq tal-konsumaturi li fih suġġetti bħal il-menti prezzijiet, sodisfazzjonijiet, switching u sigurtà kif ukoll eh, bosta indikaturi oħra fuq perjodu twil ta' żmien il-Kummissjoni ser tagħmel analiżi profonda dwar setturi problematiċi jekk isejħilhom li jiġu identifikati mill iskorbord tas suq intern. Dan il-mod burokratiku ta' regolamentazzjoni żejda ser tagħmel l-negozji fil-Tarren Unit kif għamlet il-politika ta' sajt, ġifieri li toqtolhom l-imprenditori qed jiġu mirati, qed jiġu ostakolati b'regolamentazzjoni żejda. Għandhom kemm għandhom intenzjoni tajba dal proposti nażgur li għandhom intenzjoni tajba, iżda din hija soluzzjoni tal-Unjoni Ewropea li qed tipprova tfittex problema. Grazzi. Grazzi kollega, żewġ minuti l-Onorevoli Schwab. Il-mikrofonu kjożbok. Komissarju. Jiena nixtieq naqbel ma dawk li qalu l-kollegi qabli. Apparti dak li qal kollega ta' qabli eżatt. Nixtieq nitkellem fuq il-punti l Ir-rapport tal-Unervoli Tun huwa eżempju ta' suċċess ta' kif aħna pala parlament nistaw nuru li aħna nieħduha bis-serjetà li dak li aħna ddeċidejna flimkien mal-Kunsill ta' bil-ħaqqiet jipproġġa fil-prattika jiġi implementat. L-implementazzjoni hija kompetu tal-Istati membri U aħna hawnhekk fil-Parlament ma l kummissjoni fil-snin li ġejjin irridu ninsistu biex l-implementazzjoni ssir realtà. It-tieni punt tar-rapport juri Tieni punti huwa dan ir-rapport juri l-qasma ta' responsabiltajiet bejn eh, bosta portafolli hija xi ħaġa li nisuhom ħasba li mhux ser taħdem. Iżda l-punt kollu dwar dan iċ-ċek tas suq intern huwa li dawn l-elementi essenzjali aħna nagħtuhom importanza l-konsumaturi jridu eh, il-ħtiġijiet tal-negozji jinġabru flimkien neħduhom in konsiderazzjoni jkun hemm analiżi xirqa Dan mhux noqogħdu naqbdu ma' xi ħadd, dan ija temmek biex niżguraw li l-konsumaturi jistru l-prodotti illi eh, huma jridu jistru. Irdu niżguraw li l-istrutturi soċjali jada ruħhom għal ġejjieni u hawnhekk iridu niżnu ċertu fatturi flimkien mal-Kummissjoni. Ma ikun il-każ li l komissjoni responsabbli mill-problemi u aħna responsabbli mill-punti pożittivi. It-tieni ħaġa dwar ir-rapport head Shadow Rapporter għamlu sidiet ta' sew ta' valur għal dan il-rapport. U għawnek irdu natu pis indas fil-fiduċa tal-konsumatur, e kif namlu f'dik tal-negozji. Aħna jirnexxinna biss, eżis kollegi, u dan huwa l-punt aħħar tiegħi jekk fl-aħħar mill-aħħar aħna poġġu is-suq uniku fiċ-ċentru tal-attenzjoni tagħna. Din il-frammentazzjoni bejn bosta approċċi differenti tispiċċa darba l dejjem aħna naħsbu li s-suq intern huwa lan ewlieni illi aħna xi ftit traskurajn dan l-aħħar snin jiena sodisfatti li intom tinsabu tnejn li intom hawnhekk dalodu biex bekk aħna nkunu nistaw natu x-xaq ta' dawl ġdid il dan il-proċess. Grazzi, żewġ minuti l-onorevoli Catherine Stiller. Grazzi, Sur President, grazzi Komissari u Rapporters. Jiena konti xedu Rapporter dwar Solvit u jiena nixtieq nikkonċentra dwar dan mill-grupp tiegħi, grupp Soċjalista Solvit huwa kunċett eh, sabiħ ħafna u kif qal is-sur li dan huwa dwar iċ-ċittadini, huwa ċentrat fuq iċ-ċittadini huwa jipprova jgħin biex aħna niġġieldu l-ostakli li huma moħluqa mill-Unjoni Ewropea u biex insolvu l-problema f'għaxar ġimgħat. Nafu illi eh, min jgħid li jiena nisab mill-gvern jiena nisab hawnhekk biex nejn. Ita solvit huwa bejn 27 stati membri u għandu lan illi jgħin. Jina nixtieq nrot ħajr il dak kollha li ħadmu fiċ-ċentri ta' solvit tal-istati membri. Sena l-oħra iltqajt mal-personal żgħir li jmexxi ċentru solvit fer-Unjoni u l-mod kif jaħdem dan huwa mudell tal-aqwa prassi għaliex huwa juża mudell ta' Solvit Plus illi jmur li lin biex xejn in-negozju u l-individwi li jkun tagħti għom xi problema jew oħra. Hemm teamwork kbir li jiġi integrat fid-diffissjoni regolatorja fid-Dipartiment tal-Industrija u waħda mill-elementi tiegħi hija dik li tiżgura li ċ-ċentri jkollhom biżejjed personal fl-Unjoni Ewropea ma jkun l-ebda eċċezzjoni. Kummissarju Barnier f'Diċembru qajjem il-kwistjoni fil-Kamra dwar eh, solvit fejn inti kont preżenti u jiena qed inti il-persuna il qed messi ċentru solvit kienet persuna minn ġewwa u ħafna membri kienu eh, tassew baqgħu iċċassati jiena nixtieq ngħid kien din is-sitwazzjoni. U jekk inti nixtieq nistaqsik biex tiċċara din l-informazzjoni, xi tassew importanti li tiċċara, u importanti illi s-ċentru ta' solvit ikollhom biżejjed personal. Huwa meħtieġ il-leġiżlazzjoni tagħna tkun faċli u l-istati membri jkunu jistgħu jinterpretaw biex bekk is-suq intern ikun jista' jaħdem ħarir u jimxi ħarir u l-konsumaturi jkunu jistgħu jieħdu l-vantaġġi kollha tal-aqwa prezzijiet u l-aqwa kwalità. Għaliex m'hemm solvit ġurnata ta' solvit fil-Parlament? Għaliex m'għandniex poster? Eh, fil-kostituenzi fil tagħna illi jirreklamaw solvits nistgħu nagħmlu biex ninformaw lil politiċi nazzjonali u l-uffiċċji tagħhom dwar il-benefiċċji ta' Solvit. Jiena nittama li aħna nkunu nistgħu nkomplu nappoġġaw Solvit u ngħinu lil persuni li aħna ninsabu hawnhekk biex nirrappreżentawhom. Grazzi signora Stiller. Għal-minuta u nof, l-onorevoli Lockigard. Grazzi tassew, jiena xedu rapporter dwar skorbor ta' suq intern. Għalek se nitkellem dwar dan illum hija ġurnata ta' ferħ għaliex aħna l-koll nistgħu naqblu illi l skorbor taħdem kif għandha tkun. U naħseb nistgħu naqblu li aħna nistgħu nagħmlu iktar biex nipromovu dawn l-scoreboards. Jiena wkoll tajt illi soċjalisti realizzaw li mhix deja tajba li jivvutaw kontrija. Jiena nista' ngħid illi fisem il-liberali aħna nappoġġaw din il-proposta. Insiba diffiċli ngħidilhom għaliex l-argumenti li huma resqu kontrija iżda forsi nistgħu nitkellmu dwar dan fi stadju ieħor. Nixtieq ngħid bħala kumment ġenerali illi jintassaw sodisfatt illi aħna ġibna l-appoġġ għal dawn il-proposti hemm xi punti illi nixtieq nitkellem dwarhom illi ġew inklużi fir-rapport l-ewwel ħaġa. Aħna rnexxinna nifukaw fuq il-ħtieġa għal aktar setat illi jingħataw lill amministrazzjonijiet nazzjonali, reġjonali u lokali fl-istati membri għaliex jiena naħseb waħda mill-problemi eh, eh, f'dawn ir-rapporti u fl-scoreboards huwa li hemm nuqqas ta' setat illi jipermettu biex dan jaħdem tajjeb. Għalhekk jiena sodisfatt li din trattajnija wkoll konna qegħdin nitkellmu dwar l-infurzar. Min kien qed ifaħħar ċentri ta' solvit u l-kellima ta' qabli semmiet li konna jum ta' solvit fil-parlament. Jien naħseb il-problema u l-enija ta' solvit hija li ħadd ma jaf li teżisti. U għalhekk naħseb li tabilħa irridu niffukaw fuqha aktar mill-li qegħdin nagħmlu llum. L-aħħar punt li nixtieq nitkellem dwaru. Il-rapport Rapporti jitkelmu dwar medjazzjoni u li rridu npoġġu aktar fokus fuq eh, scoreboard fuq il-mezzi ta' xandir. Għalek, fissam il-grupp tiegħi jiena kontent li għedin naraw dan l-appoċ għal dan l-inizjativi u l kummissjoni tista' toqgħod fuqna. Għal-minuta, l-Onorevoli Kaxusnik. Sur President, Sinjuri. L-ewwel ħaġa nixtieq insemmi xi ħaġa li għadna ma smajniex. L-ewwel irridu nirringrazzjaw lill kummissarju Kuneva u bħal oħrajn jiena eh, sodisfatt li għandna żewġ kummissarja hawnhekk sur dali sur Barnier. Illi kien diġà magħna qabel ma huwa l-mandat tiegħu. Jiena diskutajt diskutajt il-kwistjoni ta' solvik mal-kollegi tiegħi f'Repubblika Ċeka u jkolli ngħid li din hija idea eċċellenti għas intern. Iżda aħna koll naraw l-approċċi differenti li jiġu applikati fl-istati membri l-oħra. L-element transkonfinali huwa importanti immens. Aħna nemnu li l-Kummissarji ser jgħinuna biex aħna niftu is-suq tal-konsumatur transkonfinali u aħna eh, neħilsu mill-ostakli miskil li għanna li bosta eccezzjonijiet u aħna irridu ikonna l-mira l-armonizzazzjoni. Jina nemmen illi eh, suq transkonfinali ser wasal aktar kompetittività u ser jippermetti biex aħna nelbu l-kriżi ekonomika attuali. Grazzi. Kellim li miss? Komissarju, komissarji, signori, sur president. L-ispiegazzjoni minnħata sur Barnier fismieħ irridu jiġu meħudan konsiderazzjoni u għalek irridu namlu s-suq intern il-ħabib tagħna jew id-dar tagħna. Jekk is-suq intern isir is-suq domestiku tagħna, dan joħloq spazju għaċ-ċittadin fejn huwa jrid jgħix fih f'dan l-ispazju. Iżda s-suq intern għadu ma ġiex lesti kollu. Hemm ħafna potenzjal. Dan iskollu kollu kollu, jridu jrid jitneħħam il-Komissjoni. L-Euro u suq intern huwa rispons tajjeb ħafna għal globalizzazzjoni b'mod intern u b'mod estern. Is-saħħiet tal-suq intern huma l-kwalifiki ta' ċittadini tal-Ewropa, l-SMEs jagħmlu 90% tal-ekonomija, jiffurmu 90% tal-ekonomija. U għalhekk aħna qegħdin nipplementaw l-Small Business Act l stati Membri kollha. 80 fil-mija tal-ekonomija hija finanzjata mis-self u 20% biss mill-kapital tal-equity markets. Għanna bżonn ukoll ta' settur ta' esportazzjoni kompetittiv, sinjuri. Għaw xi problemi li jridu nindirizzawhom l-approċċ orizzontali għal daqstant huwa l-approċċ settorjali. Ir-raba libertajiet meta qabla ma' realtajiet soċjali differenti. It-tassa l-isbilanċi soċjali u edukazzjonali il-fatt li aħna dna l-estajni għal kollox is-suq intern, il-one-stop shop għal informazzjoni tal-konsumatur, il-forum tal-suq intern, dan kollu dan kollu ma possibiltajiet biex aħna nippruvaw insolvu l-problemi indirizzati f'dawn it-tlet rapporti. U jina naħseb li kull sena fl-istess waqt irdu nindirizzaw dawn il-kustjonijiet u niżguraw l suq intern is-suq isir is-suq domestiku għaċ-ċittadini kollha. Grazzi tassew, sur Karas, issa minuta għal-Onorevoli Vernjon. President Komissari, kollegi. Jiena kontenti li nista' nitkellem f'dan id-dibattitu diskussjoni importanti ħafna li nkun nista' nitkellem fuq il-ħajja ta' kuljum ta' ċittadini. Jiena nixtieq nitkellem iktar fuq il-solvit li ila sa' snin u solvit ħafna problemi b'mod effettiv, però ftit nisja fuqha. Ħafna drabi kelli eh, nibat jena eh, nis lejn din is-solvitu li ma kienu xiafu beha eh, li hija importanti tista' tagħti immaġni tal europa li t-defendi l-interess ta' ċittadini. Jena kontenti li il-Komissarju Barnier prezenti preżenti Jena jiena nifhem li l-Gvern Franċiż ma jipromovix solvit għalix hemm ħafna każijiet u se tkun ta' spiża kbira f'pajjiż ta' 60 miljun ta' ċittadini huwa tieni pajjiż fuq fu dak għandu xaqsam ma' numri ta' każijiet li ġew preżentati li solvit meta wieħed is li hemm 15 il-ġimgħa biex eh, jirsolvu l-każijiet flok 10 ġimgħat. Għal daqstant jiena nitlob li l-Istati membri għattu finanzjamenti u iktar personal biex ikunu jistaw wkoll iċerdu l immagini biex eh, eh, tkun iktar effiċenti din l-inizjattiva. Issa għaddu għasur Schmidt. Grazzi, komissari, president, kollegi. Grazzi li rapporters għaxol eccellenti. Issu intem intern tal-Unjoni Ewropea progress kbir minkejja il- problemi il li għatem, il-kritika tal-Sur Kolman. E, ma nifimiex din il-politika ti garantixi li kunem prezzi tajbin u jkunem protezzjoni tajba tal-konsumaturina nemmen illi tkun ħaġa siwja li nimmiraw għal biex ni niproteġġu il-konsumatur biex ikunem ter tervantaġġi għal konsumatur nkun nistgħu nżidu il-kummerċ transkonfinali. Jiena konvint illi L-azzjonijiet kollettivi jistgħu jsaħħu il-protezzjoni tal-konsumatur, però mhux bil-modell Amerikan, bil-modell Ewropew. Aħna eh, eh, jiena kontenti li dalli eh, eh, interessa ruħu f'din il-problema. Aħna nħossu illi u importanti li dan is-settur ikollu bizzejiet spazju fl-Unjoni Ewropea biex ikun jista' jiċċaqla liberament u jagħti kwalità ta' servizzi fis-suq kollu intern anki fi servizzi ta' saħħa irridu natu servizzi aħjar naqsu il-dewmin u l-istennija hemm eh, ħafna fejn wieħed eh, jagħmel progress daqstant jiena nafda fik sur dalli. Eh, u hemm bżonn li konna regoli iktar kredibbli u iktar importanti. Nafu illi anki il komissarju Barnier se jkollu regoli ċari u bilanċati li huma tajbin ħafna l konsumatur Issa, Isur Kurski, Isur Ja ħaġa tajba ħafna li parlament ma rapport fuq Solvit, rapport li fih suġġerimenti għall-Istati membri bħala rapportar Shadow. Jena kont diġa fil-Kumitat najt kemm importanti nipromovu solvit fost ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Mod partikolari fuq dak li għandu xaqsam mal infurzar ta' drittijiet ta' ċittadini u tal-intraprendituri. Aħna kollha naqblu li solvit hija alternativa tajba ħafna ta' um, soluzzjoni ta' elementi. Hija importanti li din tasal eh, dan messaġġ għal ċittadini. L-internet huwa strument importanti għal stat tkun ħaġa tajba il il-Kommissjoni segwi il-proposti tal-Parlamentu illi ikun hemm website komuni għal eh, ċentri Solvit taħt il-logo solvit.eu u l-istati membri u koll għandhom jorbtu ma dan il-website. Iku importanti u koll li ċentri nazjonali solvit jisiru iktar effiċenti għanna bżon ta' iktar flus u iktar personal fuq livell Ewropew. Grazzi ħafna. Minuta u nofs għasur Niċes. Nitras. Grazzi, President. Jiena nifraħ lil rapporters kollha kemm huma. Ir-rapporti għandhom żewġ karatteristiċi importanti huma jiddefendu suq intern koerentement u jindikaw fejn huma djufijiet fil-iżvilupp tagħhom u jiddefendu mod koerenti is-suq intern. It-tieni valur huwa karatteristika illi huma li għandhom l-approvazzjoni ġenerali, il-Parlament kollu Ewropew, anki dawk li huma xettiċi fuq is-suq intern u fuq is-suq liberu jiddefendu l-suq intern. Dana huwa l-valur miżjut kbir ta' dawn il-rapporti. Nixtieq nagħmel xi kummenti. Il-każ ta' Solvit kif ġie indikat diġa ma' Sur Kurski huwa strumenti li suppost neħi differenzi, elimina differenzi, pero jaħdem mod differenti f'pajjiżi differenti u dana hemm bżonn li nagħmlu iktar koordinazzjoni hawnhekk biex inkunu nistgħu nagħtu sistema komuni li jaħdem kull imkien l-istess fl-Unjoni Ewropea kollha. Aspett importanti ieħor mir-rapport tal-kontessa Tun und Hohenstein, il-Kummissjoni għandha sib risorsi biex tkun tista' tiżviluppa modell biex il-leġislazzjoni tagħna ma tikkontradiċix, ma tmurx kontra is-suq intern. Jekk aħna nistgħu niżviluppaw mekkaniżmu bħal dan, allura nistgħu nkunu żguri illi is intern issa jkun jaħdem tajjeb. Grazzi ħafna. Issa għal minut is-Sinjura Vajler għal minuta. President, kollegi, u rappresentanti tal-Kommissjoni. Il-valur oli tassu intern u tal-politika tal-konsumaturi fl-Europa juri e, u jider mill-kwalità tal-tlet rapporti li għanna. Nishtiq nirringrazzja e, tlet rapporters u shadow rapporters li kollaboraw f'tin f'dawn ir-rapporti. Nishtiq nikkonċentra fu punti ewlenin. l L-għol wieħed huwa illi aħna aħna naħsbu illi il-Komissjoni u aħna li kollox se jimxi tajjeb fil-suq intern illi se jkun hemm konsumaturi li se jkunu protetti u se jkun hemm kompetizzjoni tajba. Dana jiġri fil- maġġoranza tal-każijiet, però mhux dejjem għax hemm min eh, huwa interessat fil-profit personali eh, u individwali, għal daqstant hemm bżonn ta' kontroll aktar. Però rridu anki niftakru li hemm xi konsumaturi li mhumiex informati, hemm bżonn nagħmlu iktar informazzjoni. Eh, mhuwiex biżejt li natu eh, eh, brochures, rridu natu ktar fiduċa. Il-fiduċa tiġi mill-arfin, mill informazzjoniet Fil-Germania, per eżempju, naf li persuna wahda minn tnejn bejn il-14 u l-24 sena jafu xi tfisser il-kelma inflazzjoni. Għalda stanta jimbżon ta' informazzjoni aħjar fl-iskejjel fuq l-elementi kollha fuq l-inflazzjoni, però anki fuq nuqqasijiet ta' bilanċ bejn ehm, bejn fornituri u konsumaturi u l-nuqqas ta' bilanċ bejn l-interessi ta' dawn iż-żewġ gruppi. Għal minuti u nofs issa issur sur Stolajan. Grazzi, President. wieħed mid-drittijiet fondamentali ta' ċittadini Ewropej huwa illi meta jixtiequ jixtru prodotti jew servizz ikunu fejn ikunu fl-Unjoni Ewropea, f'kull stat, ġifieri għandhom ikollhom għandhom jibbenefikaw mill-istess kondizzjonijiet prezz, u fejn ikun hemm differenzi dana id-dittin differenza għandha tkun ġustifikata. Aħna għanna nitħasbu iktar fuq il-problemi li jiġu mis-settur tal-finanzi u tal-banek għax il-lum fissu intern eh, hemm eh, differenzi kbar fis-servizzi eh, tal-banek u tal-servizzi finanzjari. Per eżempju, jekk inti toqgħod fir-Rumanija u tipprova tuża servizz bankarju illi eh, jiġi e, profdut kemm fir-Rumanija u l-Franza jew l-Awstrija jew l-Italja, is-servizz se jkun iktar eh, se jkun iktar fir-Rumanija. Il-Kummissjoni tal-Bank ħad tkun iktar olja. Eh, Dinna mhijiex sitwazzjoni ġusta u ċittadini għandhom raġun jistennew li l-istituzzjonijiet Ewropej kolom rol iktar attiv biex jiġġieldu kontra dawn id-differenzi, biex jagħmlu xi ħaġa biex jirranġawhom dawn id-differenzi. Jiena qed nitkellem fuq il-kummissjonijiet tal-banek mhux fuq ir-rata ta' interess. Grazzi sur Stolojan, issa għal minuta e Sur Kele, grazzi President, kollegi. Jiena nixtieq mod partikolari nifraħ l-kollegi tal-imko li ħadmu fuq il-futur ta' scoreboard ta' su intern. Dinja kwistjoni li jina ejjala qalbi għax tati eh, strumenta komunikazzjoni fuq kif l-Stati membri trattaw direttivi. U hija l-qalbi kollox jina spiss nisma fuq regolamentazzjoni eh, eh, wis tal-Unjoni Ewropea, speċjalment fl-Irlanda, f'pajjiżi Eh, fuq l-scoreboard jider illi f-67 darba l-Irlanda eh, ma implementax id-direttivi. U dina tajem il-mistoqsija minn ta' minu tort. Eh, e, eh, l-problema li l-Istat membru mhuwiex qed jimplementa tajjeb jew għal fatt li l-Unjoni Ewropea qed toħroġ wis regolamenti. Forsi din tal-aħħar, forsi idea tajba għall-scoreboard fil-futur li eh, eh, nkunu nistaw eh, nkunu nipprovaw nirsolvu l-problema tal-regolamentazzjoni zejda minna ħat tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Sur Kelly, issa naddu għal Sur Kelly iħor, li huwa Sean Kelly għal minuta u nofs. L-ewwel nifraħ il-persuna li inventat it-titolu, solvit. Eh, hija e, propju perfetta bħala isem, għax tagħmel propju dak li tajt dak li għajt it-titolu. U dejjem edha tikber il-popolarità tagħha. Fl-2008 kien hemm żieda tal-22% eh, tal-każijiet u kien hemm 88% ta' soluzzjonijiet. Eh, miljuni ta' ċittadini. Però il-parti negativa hija illi il-ġranet biex nirsolvu ma minn 33 għal 69. U dan għajfisser li jemżon ta' soluzzjonijiet differenti. Naturalment personal eh, insuffiċenti, risorsi finanzjari u ridonatu iktar taħriġ eh, skont l-istrateġija tal-2020 għal eh, tal-im matur il-ħajja. U peress li ħafna minn dawn il-problemi huma lokali nistaw insibu soluzzjonijiet lokali biex ikunu nistaw waqfu eh, f'stat bikri. Eh, u importanti u kol kif għal kollegi Ah, kollega qabli, li dak li qed jiġri fl-istati membri, cioè it-trasmissjoni e tar-regolamentazzjoni tal-Unjoni Ewropea bżonn nistudjaw da xejn waħda kemm qed joħorġu minn dawn ir-regolamenti. E, soluzzjoni e, irridu nsibuha fl-Unjoni Ewropea għax hija problema tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Issa għal minuta is-Sinjura Rabti. Grazie, President. Nifraħ li rapporteurs u li shadow rapporteurs għatlet rapporti jena ottimista fuq kif se jizviluppa su intern Issa li għanna dawn it-tlet rapporti, nishti namel referenza għal paragrafu 10 tar rapport ta' Sinjura Fontun und Hohenstein u importanti li nitkellmu fuq id-drittijiet tal-ħaddima, drittijiet soċjali u il-fat li li nipproteġu l-ambjent mhux qed iwaqqaf il-progress fis-suq intern. U l-kwistjoni l-oħra li tħassibni hija solvit, solvit huwa mekkanizmu eċellenti, però minn naħa l-oħra għandu bżonn ta' iktar appoġġ, għandu bżonn ta' iktar assistenza u jiena nixtieq niprova nikonvinċi l-gvern tiegħi illi iridu jaħdmu iktar, aħna għandna tnejn minn nies biss illi huma responsabilità ta', eh, ta, ta solvit. U rajt li anki fi Franza eh, il kwistjoni e qed taħdem tajb ħafna. Grazzi ħafna, Sinjura Rabti, qabel ma ngħaddu għal catch the eye, naddu għas-Sinjura Gruni għal minu ta' nofs. Grazie ħafna, President Komissari, kom kollegi. Din il-network ta' soluzzjoni tal-menti biex nħarsu lejn implementazzjoni tal-leġislazzjoni interna solvit, hija effiċenti propju għaliex tippermetti li jkun hemm kompensazzjoni mingħajr ma jkun hemm proċeduri formali il-network eh, zdidet b-22% eh, fl-2008. Il-numru ta' kazi però irsolvuti qed jitnaqsu. Uridu naħsbu fuq kif nistgħu nsaħħu l istruzzjonijiet billi nipermettulhom ikunu jistgħu jaħdmu b'mod effettiv biex l-ċittadini Ewropej u l-kumpaniji jkunu jistgħu jiproteġu drittijiet tagħhom. Għanna bżon insaħħu stolvit fl-Stati membri u għal daqstant bżon li iktar personal biex il-network nista taħdem bliktar mod effiċenti possibli u ewlini li l-gverni tana u aħna stess nipromovu network solvit illi e franka tinna 3.6 miljoni ta' euro fl-2008. Dana e, eh, jista' jipermetti li nevitaw e, illi nis eh, jitlu fil-qrati u jitlu fi proċeduri legali li huma ħafna flus. U dan huwa vantaġġ għal ċittadini u anke għal kumpaniji ah, U uh, bżonni però l-informaw ċittadini għandna bżon ta' kampanji fuq il-mezzi ta' xantir fil-grupp tagħna u fil-komitat tal- petizzjonijiet e, e, hemm bżonn tissaħħaħ biex inkunu nistgħu naħdmu iktar biktar e, efficienza. Grazzi sur Gruni. Mela bekk sanal u l-lista tal-kellima u nistgħu ngħaddu għal ħames kollegi illi jistgħu jitkellmu taħt il-regola tal-catch the eye. L-ewwel net għal-minuta il sinjura Hanslik għal-minuta biss. President, Komissarju, Signori, nishtiq nifraħ li rapporters fuq mħabba rapport eccellenti li rapporti eccellenti. Kenna insaħħu su intern anki il-Komissarju semma da fil-Komitat fismiħ tal-Komitat Inku. Għat nistennew anki rapport ta' Sur Monti. Aħna fl-opinjoni tiegħi mhux qed nifukaw biżdejjed fuq is su intern Ewropew fl-Istrateġija 2020 hemm bżonn li jkollna suq intern li mhux biss ikun intern fismu imma jkun intern li jaħdem verament internament. U ma nistax ngħid li llum għandna dan il-suq. Wis xkiel għal flus intern u il-politika protezzjonista ta' ħafna stati membri. Hemm bżonn li jkun hemm implementazzjoni adegwata tal leġislazzjoni minn tal-istati membri għandhom bżonn ta' appoġġ strumenti ta' appoġġ bħal solvit, però għanna bżonn issa e, il-kellima ġiet interrotta, ngħaddu għal kellim li mis jgħid il-President. Grazie ħafna, President. Jiena napoġġa r-rapport ta' Sinjura Anna Head u l-bżon għal politika attiva biex nħarsu l-konsumaturi foqra u dajfa. Hemm kwestjoni oħra tal-politika. li scoreboard hija strument statistiku interessanti, però mhuwiex suffiċenti għax jifoka biss fuq is-settur tal-konsum minar ma jirsolvi l-problemi eh, li dawn il-konsumatori għandhom U qudiemhom. L-scoreboard m'għandux ikun limitat għal dan. Għaliex eh, il-konsumaturi jisiru passivi. Il-konsumaturi għandu jkunu responsabli u attivi u sostenibli u fuq livell soċjali u n-integraw l-indikaturi anki fuq l-elementi soċjali tal-azlit tal-konsumaturi li huma importanti. Għandu ikolna anki għandhom inkludu anki l-trasport, l-enerġija, eccetera. Grazzi, il-sur e Tarabella, issa e sanaddu għal-sur Ovemajer. Grazzi President. Fuq il-protezzjoni tal-konsumaturi eh, fil-proposti nishti eh, nitkellem fuq l-aspetti pozitivi, għax hawnhekk aħna qegħdin nippruvaw ninformaw il-konsumaturi oħrajn fuq livelli kollha, fuq livell lokali, nazzjonali, eh, fuq livell transkonfinali fl-Unjoni Ewropea U fil fat għanna leġizlazzjoni disponibli fl-Austria, hemm li kunem pini iktar għawijin għal banek illi ma jobdux, eh, specialment meta jiselfu l-flus. Pero, eh, hija inħarsu eh, lejn l-iktar aspetti diffiċli jekk aħna nikkonsideraw l-abus eh, ta' pożizzjoni kontrattuali eh, din hija ħaġa li tiġi trattata ħafna iktar rigorozament fl-Awstrija għax hawnhekk fis-sussidjarjetà rridu nħarsu kif il-dispożizzjoni nazzjonali jista' jagħtu iktar protezzjoni għal konsumatur. Grazzi. E signora McGuinness.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 il-protezzjoni tal konsumatura aħna kollha a favur, però diffikultà li ċerti eh, ċerti stati membri eh, bil-kelma biss eh, e faħru li solvit. Urridu ikun hemm iktar personalità, nista' nitkellem fuq eżempi ta' pratiċi tal-problemi tal-konsumaturi, dal-għodu kelli waħda fuq il-transazzjoni ta' proprietà fl-Unjoni Ewropea. U naf li l-Unjoni Ewropea m'għandix kompetenza f'dan il-qasam, però nixtieq nitlob l-Istati membri fejn hemm problemi li għandhom jittrattaw ċittadini kieku kienu taħħom iċ-ċittadini. U din hija kwistjoni li rridu nieħdu azzjoni fuqha. It-tieni eżempju huwa fuq il-Business Directories, il-European eh, City Guides, eh, u ma jkomplu jaħdmu eh, għax għandhom protezzjoni differenti fl-Stati membri fejn huma fejn huma residenti u din irridu nbidlu għax l-atteġġament ta' ċittadini fuq is-suq intern jiġi affettwat minn din l-esperjenza f'dawn l-oqsma, anki jekk din mhijiex kompetenza tal-Unjoni Ewropea. Grazzi, kollega, essa naddu naddu għas-signora Xalda Musa U din l-ħar kaċti għaj tal-lum, ta' din sessjoni. Grazzi, u grazzi għad dibattitu eccellenti li kellna dal oddi Jena kontent ħafna li sur Barnier u sur Dalli eh, fil-fat t-kelmu fuq la għandhom intenzjoni appoġġaw fuq il-fat li rridu n-proteġu l-konsumaturi fis suq intern. Jena nishti nixbet attenzjoni fuq soġġet partikolari fil-rapport ta' Signora Head hemm proposta biex nwaqfu Aġenzija tal-Konsumaturi Ewropej. Jiena nħoss illi din ħaġa illi nistaw mm, nużaw tkun ħaġa siwja xi jista' jkun hemm eh, tqabil tad-dejta titkellem fuq kwistjonijiet tal-konsumaturi u tkun tista' eh, anki tisħaq fuq ix-xogħol eh, tal-Komissjoni u fuq il-Parlament tista' servi ta' watchdog. Jiena ma nafx jekk intkomx a favur tista' tkun f'Malta jew fi Franza jekk dan jista' jgħin il-proċess. Grazzi, Sinjura. Mela, bekk Mela din issa l-biċċa ta' catch ta' di melissa naddi għaż-żewġ kummissarji reazzjonijiet tagħhom uh, fuq il-kommenti tal-kollegi. Euh, monsieur le Président, euh, Madame... Grazie, President. Il-Sinjora Xal de Muse tkelmet ftit minuti momenti ilu u għanda raġun fuq il-possibilità li titwaqqaf din l-Aġenzija tal-Konsumaturi. Il-kollega John Dalli jista jispiegalkom il-pożizzjoni tagħna. Però jina naturalment naqbel il-diskussjoni kienet ta' livellu li għanki fuq il-kritika kostruttiva illi saret fuq l-implementazzjoni uh, fuq dawn il-1500 direttiva illi jirregolamentaw u jorganizzaw dan is-su kbir Ewropew. Ma nafxek eh, nistawx nitkellmu fuq su Ewropew jew għaliex ngħidu su wahdini. Forsi huwa iktar eh, ċarek najdu su Ewropew għal ċittadini Ewropej għal dastan taħt il-kontroll tal-President Malcolm Haber il semani fil-Komitat ta' Suq Intern u norbot ma dak li għalet signor Trenta des, nishtiq najt e, xinu għal l-iktar ħaġa importanti li tmexxi l-azzjonijiet tiegħi fis-suq intern fl-Unjoni Ewropea. L-intenzjoni tiegħi jum wara jum, leġislazzjoni wara leġislazzjoni, illi nagħmel b'mod illi s-suq intern e servi għal nisa u irġil ċittadini tal-Unjoni Ewropea. U tin intenzjoni tiegħi hija li namel b'mod illi issu intern, peress li jena eh, responsabli għal regolamentazzjoni tal-finanzi, eh, illi il-servizz e finanzjarju jkun jgħatem għas servizz tal-ċittadini, tal-ċittadini u tal-intraprizi illi għandhom jihdu possess ta' dan il-su u jaħdbu eh, effiċentement. Jena dana u dini għal-mira tijaj. Ija kwestjoni ta' fiduċa <coughs> Skużawni. Hija kwestjoni ta' fiduċa reċiproka. U għal din raġuni jiena nixtieq ringrazzja lil Rosa Fontunund Holstein għal kwalità tal-rapport ta' fuq l-scoreboard illi ġieti publikata mill komissjoni Ewropea. Hemm ħafna idejat illi eh, ta' min wieħed jaħseb fuqhom u jimmedita aktar tkelmet fuq il-indikaturi possibli li jistaw jipermettulna eh, naplikaw il-dispozizjoniet, tkellimna fuq il-possibilità li ninkludu parametri soċjali u ambientali fl-istudi, fl-evaluazzjonijiet ta' impatt u nishtiq u koll mm, nitkellem fuq il-kritika kostruttiva tal-President Harber eh, fuq il-pozizjoni tas suq intern fl-istrategija EU eh, e 2020 ġiet ippubblikata il-ġimgħa li għaddiet eh, mill-Kummissjoni, però so interni għad trasversali nitkellmu fuq eh, eh, tkabbir aħdar l-użu tal-xiri pubbliku, tkabbir ġust, tkabbir integrat. <clears throat> Issu internu għa kull imkien, trasversalment, però sur President Harber l-istrateġija 2020 ma jitkellimx fuq kollox, ma jistax jitkellem taħdem eh, fuq il-CFSP eh, u CFTP eh, u laqqas jista jitkellem fuq l-applikazzjoni, il-monitoraċ, l-implementazzjoni tal-test. Jena. Eh, nista nitkellem fuq il-proċeduri ta' pini biex nigarantixxu tħaddim tajjeb ta' suq intern, però l-aħjar ħaġa u għal kuntratt il fiduċja eh, u nipreferixi dawn elementi milli l-obbligu. Fuq eh, fir-rapport ta' eh, Rosa Fontun und Hohenstein hemm xi kliem fuq il- Ul-in tal-forum tas-suq interni li jenna poġġa, per eżempju, nkunu nistaw aħna nilqaw inizjattivi oħrajn u dan nkunu nistgħu namlu flimkien ma' John Dalli eh, kif per eżempju anki l-evalwazzjoni tal-network Solvit nkunu nistgħu għal daqstant nimxu l qoddim flimkien. U Eh, rridu u koll eh, nużaw dan l-effett tal-tabbir. Jina nipreferixi l-effetti ta'wara u mux ta' uddim. Għal daqstant din l-inizjativa Scoreboard ti permettina nevalwaw verament eh, biċifri kem hemm direttivi li ġew implementati. <coughs> Skużan. Kien hemm kollegi li tkellmu fuq il-kwalità tal-implementazzjoni. U għal, eh, u għandu raġun, illi l-implementazzjoni t-dependi mill kualità tal-leġislazzjoni. U għal daqstant l-istrumenti kollha li ġew appoġġati minn Schwab, Rojtova, eċetera, biex nevalwaw il-kwalità tal-evalwazzjoni. Fuq eh, Solvit eh, fil-qosor ħafna nixtieq norbot mal-idea tal-website internetsolvit.eu illi tkun ħaġa interessanti anki biex nkunu nistaw norbtu din il network mal-websites nazjonali u naħseb li sen naħdmu fuq dan il-website portal eh, www.solvit.eu anki fil-website Europa. Eh, Sean Kelly tkellem fuq għadi, iva solvit għandu jkun strument sempliċi, inti inti e, għamilt evalwazzjoni pozittiva. Solvit taħdem tajjeb u tkun tista' taħdem aħjar għax hemm wis ċittadini u intraprizi li ma jafux li mumma l-istrumenti biex jiddefendu drittijiet tagħna tagħhom. E, Sur Veltman e, tkellem fuq it-trasparenza. Jina naħseb illi Rossi Stiller rabti kollha kemm huma tkellmu fuq il-fat li memx bizzejiet rizorsi għal finanzjari għal solvit u ta' personali mux biz fi Franza. Imma eh, eh, testaw torbtu fuqi biex insegwi mill-rib eh, xieġri fil-pajis tiegħi kif ukoll f'pajjiżi oħrajn. Però hemm bżonn li konna strumenti xieraqa U jiena dana kollu sen eh, nirverifikaħ meta nagħmel iżjarijiet fil-kapitali kif semmejt diġà. Dawn l-istrumenti huma neċessari biex nivverifikaw kif jaħdem is-suq intern u rrid ngħid minna tiegħi li s-suq intern ehm, għadu um, ma intemx iridu um, nistudjaw iktar uh, eh, Stolojan, Gebart, Karas, Xuxtnik tkellmu fuq dan kollu iridu eh, insaħħuh fuq livell transkonfinali u fuq livell intern gvern f'kull pajis. Hemm bżonn inneħħu xkil kollu. Hekk qalu koll il-President Harber ma ġiex misħuq biżejjed eh, fl-istrateġija 2020. Eh, eh, huwa veru, jiena dawn punti importanti ħafna jiena sen tistgħu tortu fuq tistgħu għandi nieħu pen li se naħdem fuq dawn il-punti li għadhom ma intlaħqux. Anki sur Buzutil tkellem nitkellem eh, kooperazzjoni eh, bejn Solvit Ombudsman u xogħol tal-petizzjoni eh, tal-Kumitat Petizzjoni aħna se naħdmu f'dan is-sens ukoll nixtieq nirringrazzja sur Rure u l-membri oħrajn tal-Kumitat tal-Budget biex jappoġġaw lil Solvit. Grazzi lil Sinjura Kluni li norganizzaw seminars u konsultazzjoni hemm diġà xi ftit minn din il-konsultazzjoni f'ċerti stati membri u f'ċerti eh, reġuni u anki fuq il-kwistjoni li ġiti kritikata minn ħafna membri tal-grupp soċjalista <clears throat> fil- komitat ta' suq intern biex ma nidramatizzaw iż-żejjed. Nixtieq eh, nfakarkom illi kull proposta individuali leġislativa għandha tirrispetta it-trattat. Għal daqstant jiena naħseb illi għandu eh, għandu għandu jkun kompatibli ma' leġislazzjoni tal-komunità. Jiena nagħmel eh, ħilti kollha biex kull għat leġislattiv jiġi evalwat pre minn qabel għabbażi ta' parametri soċjali, eh, ambientali u ekonomiċi. Jiena nimpenja ruħi <coughs> minn qabel eh, fuq kull għat leġislattiv biex niprofa niprepara liġi tal-komunità għas servizz tal-konsumaturi ta' ċittadini u tal-intraprizi li jaħdmu u jgħixu fit-territorju tal-Unjoni Ewropea. Grazie. Barnier, Grazie ħafna Kummissarju Barnier, sanna il mikrofonu l-Kummissarju Dalli. Grazie President. Pal kollega tiegħi Michel Barnier verat neħu pjaċir li jena parti minn dibattitu daqshekk eh, sabiħ u fuq kwistjonijiet bħal dawn. Aħna qed ngħadmu flimkien fi spiritu ta' sħubija sabiex niksbu lantana li impoġġu l-ewwel konsumaturi. Jekk tippermetti li nixtieq eh, intenni punt li għamilt fl-indirizz ta' l-ewwel. Sabiex ikollna politika tal-konsumaturi msaħħa u implementata b'mod tajjeb irridu aħna nifukaw fuq ir-rwol ċentrali li dan jista' jaqdi li eh, jerġa' jagħmel rabta ma' eh, bejn l-Ewropa u ċittadini tagħha ħidma prinċipali tiegħi li nikkoordina eh, dan l-isforz fil-kulleġġ u eh, eh, tkun xi ħaġa sabiħa jekk tkunu tistgħu tkunu għassa tiegħi aħna issa nistgħu nimxu għal studju ieħor sabiex nindirizzaw il-problemi u l-fallamenti aħna nistgħu nieħdu l-benefiċċju mill tisiħ ta' solvit l-scoreboard dan se jkun l-udnet u l-lajnejn tagħna sabiex nidentifikaw il-hotspots nkunu nistgħu nevaluaw iktar l-affarijiet u għandna bżonn ta' impenn konġunt bekk ikollna konsumatur msaħħaħ u kif se jkun hemm benefiċċji wkoll. Wara konsultazzjoni pubblika li seħħet is-sena l-oħra, il-Kummissjoni qed tevalwa il-kummenti dwar il-kompensazzjoni u għandha l-intenzjoni li ssib soluzzjoni li tkopri l-ħtiġiet tal-konsumaturi mingħajr ma Eh, tinkludi il-prassi ta' l-Istati Uniti. Aħna se naħdmu fuq ir-rezoluzzjoni ta' disgwit. Il-kollega tiegħi Michel Bachnie diġa spiega punt ċentrali li l-suq intern għandu fl-istrateġija Unjoni Ewropea 2020. Jek tħarsu lejn it-test ukoll tistgħu taraw li l-konsumaturi jridu jibqgħu fil-qalba tas-suq intern. Il-konsumaturi dawn jixprunaw is-suq intern intern u għanna l-intenzjoni li nkomplu nikonsolidaw iċ-ċentralità tal-konsumaturi dwar l-edukazzjoni tal-konsumaturi jiena nara bħala uh, punt prinċipali aħna ta' qed nistudjaw ta' kif il-programm tagħna dolċetta jista' jiġi msaħħa sabiex ikopri oqsma oħra. Mbagħad b'dar l-aħħar punt dwar il-European Consumer Agency rridu nisqgħu hawnhekk li l-infurzar obbligu esklusiv tal-Istati membri u dawn għandhom bżonn jagħtu rizorsi adegwati sabiex dan jaħdem imma it-trattat jagħti bażi legali għall-Unjoni sabiex tappoġġa u tikkomplementa l-isforzi għandha tivvalwa fejn l-Unjoni Ewropea tista' tikkomplementa l-infurzar nazzjonali u l-immija l-aħjar struttura istituzzjonali għal dan. Il-Kummissjoni se tevalwa l għażli differenti. Jiena qed nistenna bil-ħerqa sabiex nagħmel progress ma'kom matul il-mandat tiegħi. Grazzi. Thank you, Mr. Dalli. Grazzi, Sur Dalli. Issa Sinjura Tun und Hochenstein. Grazzi ħafna, Sinjuri. L-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzjakom ta' dan id-dibattitu imqanqal nixtieq nirringrazzjakom għal kummenti tagħkom kif smajna mill-kummissarji aħna naraw li l-Parlament il ġdid u l-Kummissjoni se jkollaboraw mill-qrib u b'mod effettiv fl-iżvilupp tas-suq intern. Is-suq intern is-suq uniku dan u uh, wieħed mill-akbar kisbiet tal-Unjoni Ewropea. Nixtieq nirringrazzjakom għal tweġibiet pożittivi fuq il-proposti li jiena nkludejt fir-rapport tiegħi dwar il-kollegi tiegħi mill-Grupp ta' Soċjalisti li huma imħazbin dwar paragrafu 10 u eh, il- il-kontroll fuq is-suq intern nixtieq infakkarkom li din mhix xi ħaġa ġdida l-proposta ġiet adottata fl-2003 mill-Kumitat Inko parti mill-istrateġija dwar is-suq intern ejja ma nibżawx minn din is-soluzzjoni mhux eh, se eh, tipperikola l-aspett soċjali tal-Unjoni Ewropea. Għadna kif smajna li l-leġislazzjoni ġdida tal-Unjoni Ewropea tiġi valwata skont l-kriteri soċjali u ambenzjali fost affarijiet oħra. Ġifiri, eja ma nippanikjaw xaħna. Kolkam aħna nixtiequ li s-suq intern jiżviluppa nixtiequ li l attitudni tal-protezzjonizmu jibqaw il-bot mill-Kummissjoni. L-integrazzjoni Ewropea tista' tiżviluppa biss jekk iċ-ċittadini jkunu konxi ta' sitwazzjoni u biss jekk l-amministrazzjoni tkun xi ħaġa faċli li l-konsumaturi jkollhom aċċess li u jifhmuha. Irridu aħna nipermettu l-elettorat ikun involut fil-bini tal-affarijiet permezz ta' partecipazzjoni u tisħiħ ta' suq intern. Kizba ferm kbira l-Unjoni Ewropea. Irridu nsaħħu l-istrumenti li se jappoġġaw is-suq intern l-istampar tal-erba rapporti element importanti u pass importanti. Eja ma nkunux allerġiċi għal-kelma suq fl-istorja ta' pajjiżi eh, kien perjodi l fejn ma stajniex nitkellmu dwar is-suq eh, intern ma konniex permessi. Ejja niftakru li l-erba libertajiet huma l-qalba tas-suq eh, internu uniku. Ejja niftakru li dawn il-libertajiet mhumiex limitati, rridu ngħinu liċ ċittadini tagħna jiżviluppaw dawn il-kisbiet. Grazzi. Signora Het, għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, President. ħaġa ferm interessanti li nisma l-kontribuzzjonijiet u iż-żewġ komissarji wedu li se jaħdmu flimkien sabiex itejbu jkomplu jiżviluppaw il-politika tal-protezzjoni tal-konsumaturi. Nixin nżid punt hawnhekk l-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi għandhom rwol importanti x'jaqdu għal dak li għandu x'jaqsam ma li niġbdu l-attenzjoni l problemi li l-konsumaturi qed jiltaqgħu magħhom u għalhekk li rridu aħna nkatru s-settat tal-organizzazzjonijiet li jħarsu l-konsumaturi ħalli bekk jistgħu jwieġbu mod effettiv fuq livell nazzjonali rridu nħeġġu l-istati membri sabiex dawn jinvolvu l-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi fl-istadji kollha tal-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet meta nitkellmu dwar politiki li għandhom x'jaqsmu l-konsumaturi u l-protezzjoni tal-konsumaturi qed neħu pjaċir ukoll nisma' li l-Kummissarju dalli tkellem dwar l-importanza li l-istati membri għandhom bżonn jassiguraw li hemm finanzjament xiera u ħaddiema disponibbli sabiex jgħinu jizviluppaw iktar dan l-scoreboard. Nixxi pala konklużjoni najt li l- l-scoreboard għandu jittejjeb iktar eh, mhux biss il-politika tal-konsumaturi imma l-politiki li għandhom impatt fuq il-konsumaturi u għandna bżonn nintegraw il-politika tal-konsumaturi fil-politiki kollha tal-Unjoni Ewropea. Ħalli bekk naċċertaw li l-kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-konsumaturi jiġu koperti kemm fuq livell tal-Unjoni Ewropea u fuq livell nazzjonali u jiena nistenna bil-ħerqa sabiex ikolna dibattitu senna minna senna oħra eh, fuq dil-istess tema. Grazzi ħafna it-tielet rapporter tagħna is-sur Busoj għal żewġ minuti. Grazzi ħafna ċer, nixtieq nirringrazzja l-Kummissarju Bagnie u nixtieq nirringrazzja il-kollegi tagħhom li tkellmu b'mod pożittiv dwar ir-rapport tiegħi u fuq il-network Solvit. Jiena naħseb li s-sistema Solvit soluzzjoni pratika lek irridu nippromovuha fuq livell nazzjonali u tal-Unjoni Ewropea Ewropea ħalli bekk ħafna ċittadini jkunu jafu dwar l-eżistenza ta' solvetu jkunu jistgħu jużawa. Naħseb li l-kisbiet li għamilna kemm fil-Kumitat tal-Suq Intern u Peti dan huwa riżultat tajjeb solvit network li diġà qed jaħdem imma għandna bżonn soluzzjonijiet għal xi ħut mid-diffikultajiet li kemm dawk li qed jużaw solvit kif ukoll dawk li qed jaħdmu għal solvit qed jagħtu wiċċu magħha tagħhom. U eh, smajna il-problemi eh, dwar dan id-dibattitu. Il-ħaddiema fiċ-ċentri Solvit iva jrid ikun hemm iktar għandhom ikunu kwalifikati wkoll u għandhom ikunu imħarġa dwar ir-regoli tas suq intern solvit għandha tinata għajnuna legali u għandha tina tajnu nam il-Kommissjoni Ewropea minħabba il-komplessità tal-każijiet li solvit għandha bżonn eh, taħdem fuqhom. Ikun ta' spiss ikun hemm ħafna dowmin. Nixin nirringrazzja l-Kummissarju Baknie tal-li dan għalli se jippubblika mill-aktar fis possibbli il- riżultati li għandhom xaqsum mal portal ta' Sorvid fuq l-internet u importanti li jintejbu kif dan il-netwerk jaħdem għalek nix li il-gruppi kolla sabiex jivvotaw favur dan il-rapport. Grazzi ħafna. thank you very much, Mr. Bussoy. So our joint debate is closed. Grazzi ħafna nistannala id-dibattitu ġunt tana u l-votazzjoni sessaħ f'nofsinar. Grazie ħafna. Our next item. Mela, il-punt li jmissa l-agenda tagħna huwa rapport ta' Carlos Coelho dwar il-moviment tal-persuni li jkollhom viża għal fit-tul.